Uh, good morning. And um, we start with the... Uh, L-odwa tajba, nissaw nibdew, u għanna l-ewwel dibattitu dwar l-igwaljanza bejn l-irġiel nisa fl-2010. U mill-ewwel ngħaddi l-kelma l eh, rapporter Grazzi, Signora President. qed nitkellmu fuq il-gwaljanza f'opportunitajiet bej irġiel u nisa. U fi żmien limitat li għandi ħan nitkellem biss fuq il-punti l-iktar importanti li għandi l-ewwel huwa biex niċċaraw b'mod sew li hemm żviluppi pożittivi imma ġeneralment meta nkunu għaddejjin minn żminijiet ta' kriżi finanzjarju ekonomiċi wieħed jara tentattivi biex nużaw dal-argument biex inwaqfu dan l-iżvilupp ta' politika ta' dil-politika jew immorru lura. U rridu namlu ċara li minkejja żminijiet ta' e, krizi di miex lussa, lussu li kolna din it-tip ta' e, politika ta' ugwaljanza, it-tini punt. Ir-rikonċiljazzjoni bej karriera u familja il-hija diffiċli ħafna ħafna nisa. l aspet kollu huwa il-punt tal-kura tat-tfal u l-istati membri edin jintalbu biex jespandu biex, jiz, eh, biex jinvestu f'dan it-tip ta' servizz. Għanna u koll it-tip ta' kura fid-dar il ilu għaddej diversi snin ġeneralment in-nisa jgħixu ħajja sħiħa dedikata fid-dar li jaħdmu fid-dar. U din irridu niprofessjonalizzawa. u eh, għanna nsibu mezzi ta' kumpens li daw in-nisa li jiddetikaw ħajjithom għal kura tad-dar tal-familja u speċjalment tajnuna eh, fil-kas ta' nies illi jkunu gbar fleta u min juhu xsibom. Et nitkelmu fuq applikazzjoniet ta' pajjiżi terzi u koll naħseb hemm il-potenzjal fost in nisa li għandhom kwalifiki għolja u li huma tajbin ħafna u naħseb allura dan huwa potenzjal eh, li għandna nużaw biex in-nisa ikunu jistaw jamlu tajja pal dannu qas ta' ħiliet illi għal diversi jaxiren ta' snin qed jinħass. Naraw illi anka ikun hemm nisa li huma kwalifikati żejjed u dan jirrifletti fuq is-salarji li daw in-nisa mbagħad jingħatawhom, dan iridu inżommuh fuq l-aġenda anka mbagħad ir-riskju tal-faqar, speċjalment fuq in-nisa feta e, e, kbira. U importanti u kolla l-istati membri li it-tfajliet ta' eta zejra għandhom inkoraġġu għandhom jiġu inkoraġġuti biex ma jitħlux ċerti karrieri imma għandhom jitħlu per f'mużika, inġinerija, eccetera. Għax memx predispożizzjoni ġenetika għal ċerti karriera, allura huwa possibbli iva għal daw it-tfajliet biex dawn jitħlu f'ambjenti li tradizzjonalment mhumiex tan-nisa. Umbat, punti uħor, il-migranti nisa għanna natuwom iktar opportunitajiet meta niġu għal meta niġu għal e, zwiġijiet sforzati, irridu noqogħdu attenti għalihom. Dan iwassal ukoll l indipendenza ħjar biex bekk imexxu il-ħajja il tagħhom stess. L-aħħar punt fl-opinjoni tiegħi huwa l-budgeting. Kull sena aħna impoġġu budget. Naħseb importanti li naraw u niżviluppaw kuxjenza dwar fil-fatt il-flus fejja din imorru. Għanatik natikom eżempju klassiku fuq livell municipali l-appoċ fuq l-sport. ħafna appoċ sportiv imur fuq il-futbol, l-lob tal-ballun, li involvi li attira ġeneralment is-subinu l-irġiel waqt li sport tan nisa ma tantx, anzi, ma jaħsbu fuq u xej u da japplika għal setturi oħra, per eżempju infrastruttura, mobilità. Irridu naraw verament il-flus e fejja din imorru u x'benefiċċji e, u min qed jibbenefika minnhom jekk hux irġilu nisa. Puntiħor. li jina għadni ma semmejċ, ma nixlix nsemma minħabba e, l-spazju. Uwa il-prezenza il tan nisa fil-bordijiet -bord ta' supervizjoni. Naħseb għandna fil-kumpaniji niddikjaraw ċerti kwoti, numri minimi ta' individwi nisa illi kunu prezenti fuq dawn il-bordijiet u dan jaqbel ukoll mal-livell ta' persona li kollok. Allura jekk għandek kumpanija li għandek fija ħafna rġiel ma jistax kollok 50% nisa eh, eh, f'postijiet maniġerjali, imma pereżempju f'universitajiet aħna għandna 80% eh, fejn għandek 80% nisa u 20% rġiel. Allura hawnhekk n-nies hemm bżonn jiġu nkaraġġuti, sforzati biex għandu xi ħaġa. Dawn huma l-proposti li għandi għalikom u nħu pjaċir nisma' l-kummenti minn tagħkom. Grazzi. Grazzi. U issa l-ewwel kumment. Grazzi, Sinjura President. Nixtieq nirringrazzja lis sinjura Hirsch għal rapport tagħha u ma nixtieqx nirrepeti l-affarijiet illum qed nimmaġna li ċerti punti għanna nistgħu insibu bil. opportunitajiet indaqsa n-nisa, speċjalment fis suq tax-xogħol, ilna niddiskutu għal ħafna snin parzjalment la fajt mixin e, pasta pas bil-mod. U bil-mod per eżempju kif imbidlu l-affarijiet fil-Ġermanja f'dak li għandu xaqsam ma' inizjattivi Ewropej, aħna għanna bżonn nerġgħu naħsbu fuq l-affarijiet kif qegħdin jitmexxew il-kumpaniji. Irridu naraw kif edin joħorġu l-kontratti e, e, mill-naħa tal-kumpaniji lin-nisa l-ħaddiema nisa. Rridu u l kondizjoniet ekwi biex permezz tagħhom in-nisa jkunu jistgħu jkollhom it-tfal u fl-istess ħin jaħdmu fil-Ġermanja. Qegħdin nitkellmu fuq Edin eh, noqod rridu noqodu attenti u koll biex kif nistaw namlu biex inżommu nisa il-bot mis-suq tax xogħol għax dan ġili jiġri hemm għanna approċ tajjeb imma affarijiet li huma neqsin kif narawhom aħna. Dwar miżuri għal stati membri naħseb illi aħna ilna niprovaw biex naġixxu f'dak li għandu samma inizjattivi u biex u ukoll nevitaw kwoti. Dawn il-kwoti kienu ġabu ftit progress, allura hawnhekk jien ma naqbilx mar-rapporter f'dan id-dokument għanna l-involviment tal-partner soċjali, l-imsirba soċjali, f'dak li għandu jaqsam ma' pjanijiet fi Spanja, pjan ta' opportunitajiet indaqs vinkulanti f'dak li għandu xasem ma' kumpaniji u nasab li għanna namlu xaħġa bħal dan fuq livell Ewropew. Il-budgeting u koll huwa xi ħaġa li qed jiġi implementat fuq livell Ewropew f'ċerti stati membri. Aħna kellna suċċess fil-leġislatura ta' qabel u dan huwa approċċ eh, b'diversi passi u dan għandu japplika f'setturi oħra. Dan u dak li għandi xinajt fuq dan il-rapport u nasib li so namlu tajjeb. Il-kollega li jmiss. Il-Sinjura Fontana. Grazzi, Sinjura President. Nishtiq najt l-ewel il-rapport minn dan il-komitat u dan rapport huma tajbin ħafna u naħseb li x li sar mir-rapporter tagħna l komitat f'dal ispazju żgħir li kellha kien sar ta' sew. Jien żgura illi nistgħu naqblu fuq eh, diversi punti li qed jattiraw konsens kulħaġa li nista' ngħid li jiddispeċina li jadim situazzjoni fejn għadna din niddiskutu u nitkellmu fuq l-inegwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Sallum suppost m'għandniex għalfejn nitkellmu fuq u iktar. Ommi kienet qed titkellma titkellem fuq e, inegwaljanza fis-salarji bejn nis irġiel u nisa jiddispeċini li llum għadna rridu niddiskutu da' suġġett ukoll Aħna għanna bżon insibu form test ftit differenti għawnek, il lix għalmenu fi Spanja hemm pjan ta' gwaljanza kif għadna kif smajna. U f'ħafna pajjiżi nemmen jekk inti tagħmel paragun dwar x'kien hemm qabel u x'hemm issa, iva nsibu titjib. Il-problema hi li għadna din nitkellmu niddiskutu fuq l-inegwaljanza taħt diversi aspetti bej irġilu nisa ma rridx nitkellem ħafna, tajt il kellima żgur li nerġaw nitkellmu fuq da suġġetti ma nixtieq inżid xi ħaġa mal-punt sitta dwar nisa migranti. Ma nix ninsew però eh, nisa li ġejjin minn minoranzi etniċi. F'moħħi għandi bħalissa n-nisa ta' mir-Roma per eżempju. Familji li jaħdmu jkollhom diffikultà biex imorru għax-xogħol għandhom diffikultà biex ikollhom iktar edukazzjoni bażikament dawn m'għandhomx aċċess għal taħriġ professjonali. Allura dawn hemm bżonn jiġu msemmijin f'dan il-punt. Jiena naqbel mar-rapporter meta titkellem dwar in-nisa u tmexxija fuq livell maniġerjali u li nġibu l-qoddim mexxejja nisa u anka preżenza ta' nisa fl-universitajiet personalment jiena kontra il-kwoti qed tajt il-kellima. Jien ma nemminx li dan huwa l-aħjar mod kif nassiguraw illi n-nisa ikoll għandhom jiġu sfurzati bin-numri biex jokkupaw pożizzjoni ta', ta tmexxija. Barra minn dan naħseb li rapport huwa tajjeb ħafna. Il-kollim li jmiss Grazzi, Sinjura President, l-ewwel ħaġa. Nixtieq naqbel ma dak li għadu kif intqal. Għanna nirringrazzjaw di Signora Hirsch u Sinjura Natisha dar rapport isem joħroġ bċert diversi punti imma nixtieq insemmi xi punti illi mhumiex imsemmijin b'enfasi biżejjed u għandhom bżonn jiġu żviluppati iktar l-ewwel il-problema tas salarji. Illum bil-forsi tkun l-Ewropa il hija eh, vinkulanti meta niġu biex nassiguraw li ma jkunx hemm tnaqqis f'dan eh, f'din differenza imma hemm aħna rridu nitkellmu fuq salarji vera meta nkunu qed nitkellmu fuq egwaljanza jew inegwaljanza għax kulħadd naħseb jixtieq illi salarji jkunu egwali ma mhux veru għax għandek diversi charges illi jagħmlu din id-differenza dejjem iktar kbira. Allura rridu nitkellmu fuq il-vera e, e, rabta fuq is-salarji. Issa, għanna l-problema ta' tassazzjoni fuq familji f'diversi pajjiżi, it-taxxi tal-istat huma kalkolati fuq is-salarju ta' kull individwu. F'pajjiżi oħra huwa hija il-familja, il-household li hija intaxxata. Huwa s-salarju tan-nisa li jkun intaxxat iktar għaliex dan huwa is-salarju illi jiġi il-fuq minn dak tal-raġel. Tal li huwa l-bażi. Allura aħna rridu noqogħdu kawti ħafna illi s-salarji tan-nisa ma jkunux intaxxati iżjed. Rridu ninkoraġixxu n-nisa e, biex jaħdmu imma din is-sitwazzjoni qed tiskoraġixxi lin-nisa milli jaħdmu. Nadja jekk joġbok u attenta għal dan il-punt għax dan huwa eh, trampolin li jirrendi din id-differenza, din l inegwaljenza dejjem iktar kbira. Punt ieħor u għandna nsemmuha b'enfasi u għal-ġlieda kontra li noqogħdu naħsbu fuq professjonijiet ta' rġiel u professjonijiet ta' nisa. Hemm ġenerazzjonijiet u dan huwa din hija impressjoni psikoloġika, mentali li jeda fl-eru, għanda l-eru. Hemm rġil, irġiel bħal pereżempju fil-kostruzzjoni tal-bini f'dak li għandu x'jaqsam e, u hemm programmi apposta Ewropej biex pal l-Erasmus Leonardo li jissiltu biex inneħħu din il-perċezzjoni u di tapplika wkoll t tfajliet biex jiblu il-mentalità. It-tielet punt hija l-kwalifiki. L-edukazzjoni fost t tfajliet u nisa edha titjieb. Imma l-problema vera meta niġu fuq in bejn irġiel u nisa hija xi għamlu tfajliet bil-kwalifiki tagħhom u jekk jitħlux fil-ħajja professjonali, hemm ħafna tfajliet li huma kwalifikati ħafna illi ma jitħlux fi professjoni pal per eżempju fis settur li fih u ma jkunu kwalifikati u kwalifikati jolljien. U din hija problema serja ħafna. Għax l-edukazzjoni hija investiment. Investiment minnaħa tal-istat u mill-familji. U jekk inti ħati permetti tfajli tu nisa għadhom żar. Da mhux obbligu, qed tgħid il-kellima, imma jekk inti ħaċċedi għal dis-sitwazzjoni fej nisa jkollhom kwalifiki imma ma jużawx daw il-kwalifiki tagħhom u ma jitlux fil-ħajja professjonali għax mhumiex kapaċi jaħdmu u jirrikonċiljaw il-ħajja fil-familja u ma dik professjonali, allora dik żżid dejjem iżjed id-differenza bej ir-riġel u nisa. Ir-rabba punt. Nadja, inti qed da semmejtu tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħek Signora President, dan huwa important, dan huwa punt importanti ħafna. Irridu ndaħlu l-inegwaljanza fil-bordijiet ta' supervizjoni. Imma meta niġu għas-servizz pubbliku, l-istati l-istati irridu juru dan jak ridu jżommu il-piramidi tal impiegi illi l-iktar postijiet <coughs> oljien fis-servizz ċivil ikunu irġiel. Allura fis-servizz pubbliku hemm bżonn ikun hemm in-nisa. Grazzi. Possible. Ma kellima, għan votaw fil-disaw Thomas Mann, un-bat wara eċtrela. Grazzi, Signora President. Malar malajr, fil-Germania nitkelmu dwar Paskajman. Iżda, nafu li f'dan il-qasam xet jiġri għanna ħafna xkil matul il-triq tagħna għalhekk dan jieħu ftit ħin. U għalhekk irdu attenta x'inkalla kollox ikun fiera, ma jkun qed nagħmlu xejn tajjeb fl-azzjoni tagħna. Per eżempju, nafu li hemm jemma fil-xjenza kimika li ma tantx naraw nisa fihom, naraw iktar irġiel. Iżda naraw li n-nisa jagħmlu progress anke f'dan il-qasam. U għalhekk mish kwistjoni naqdu namlu n-nisa intu impik għal-ġurnata, simbolikament, għax ma se namlu xejn nkun qed nattu xemx bl-arbilu għalhekk irridu naraw kif ħanamlu dawn l-affarijiet fil-prattika u mod tajjeb. Irridu li eh, ma jkonniex sempliċement ġurnata simbolika fejn nkun nistgħu mmexxu l-qudiem in-nisa, iżda rridu passi l qudiem li tassow eh, l-irġilu n-nisa jkunu fuq livell indaqs. Issa fir rigward sport nisemmejtu kien hemm itħejja l-World Cup u tazza tad-dinja u Steffi Jones kienet il-Footballer of the Year. Ġeja minn raġun tiegħi mill-kostituenza tiegħi iżda ma tistax ma tajdilix proset iżda ma rridux neqfuwem. hemm. Ħafna irġiel ħajkunu preżenti jekk ħajkunem hemm nisa sbieħ li jilagħbu l-futbol rridu ngħidu ħdan, għandna 40% għal rappreżentazzjoni tan-nisa fil-Bavarja. Xi tajt, Nadja? Grazzi President, jien ukoll nixtieq nifraħ lir-rapporter. Nħoss li r-rapport ħares lejn il-punti ewlenin u uħut minnhom fil-fatt jistaw jitiebu. Nafuħ dan. Il-qada tan-nisa fl-Ewropa miex armonizzata, miex l-istess, dvarja minn pajis għal pajis minn stat membru għal liħor. Kem għal dak li għandu x'jaqsam ir-rata ta' sem fil-suq tax-xogħol kif ukoll f'dak li għandu x'jaqsam id-differenzi fil-pagi. Nafu li hemm ċertu stati membri fejn diskrepanzi tal-salarji bejn in-nisa u l-irġiel jaslu għal 30% anki jekk il-medja Ewropea hija dik ta' 18% u anki hemm diskrepanzi f'dak li għandux jaqsam l-aċċess għal karigi ta' responsabilità kemm fuq il-livell politiku kif ukoll fuq il-livell ekonomiku. Għal daqstant jiena nixtieq intenni l-importanza li konna kwoti. Għala. Dan għaliex anki jekk bħala strument dan għandu jkun wieħed temporanju, anki jekk huwa strument li hemm nisa li mhux qed jaċċettawh għaliex ħossu li ma tantx jagħti prestiġu, iżda fil-fatt rajna li kien l-unika strument li tassow rnexxielu jaħdem. Il-pajjiżi li approvaw liġi f'dak l-indux jaqsam l-ugwaljanza fuq livell politiku kellhom tassaw rappresentanza femminili kemm fil-parlamenti nazzjonali kif ukoll fuq il-livell ta' awtoritajiet lokali. U għalhekk anke għal dan jiena nħoss li huwa importanti ħafna li nadottaw reġimi ta' kwoti anke fuq l-amministrazzjoni tal-imprizi pubbliċi kif ukoll dawk li jiġu kwotati fil-borża. Per eżempju, nistgħu nieħdu l-modell ta' Norveġa kien gvern konservattiv Norveġiż li waqqaf kwota ta' 40% rappreżentanza tan nisa fl-imprizi pubbliċi u anki dawk kwotati fil-borza. Mhux għall-ideoloġija biss, iżda għal għanijiet ta' riżultati ekonomiċi. Fis-sens li hemm studji u l-esperjenza ta' Norveġġa tikkonferma dan, dawn kienu studji anke reċenti li juru ta' belħaq li l-imprizi fejn hemm Eh, bord ta' amministrazzjoni fejn fihom ikun hemm minn tal-inqas 13 il-mara dawn ikollhom riżultati aktar tajbin. U anki il-valur fil-kwoti fil-borza zdidu bil-bosta fil-fat sab 72%. Ma nixtiex noqgħod nidħol fid-dettall iżda nixtieq insemmi aspett ieħor, is-sem tan-nisa li kollhom nisa żgħar dawk li kollom tfal li kollom età ta' inqas minn għaxar snin ikollhom diffikultajiet fil-karriera tagħhom u jkollhom anke diffikultajiet biex jieħdu sehem fis-suq tax-xogħol. Iżda irġiel b'tfal inqas minn sitt snin jew tfal żgħar ikollhom karriera aktar faċli fuq livell professjonali. U barra minn hekk ikollhom aktar sem ikollu aktar parteċipi fis-suq tax-xogħol Għalhekk importanti ħafna li fuq livell Ewropew jiġu dotati miżuri sabiex nipromovu il-possibilità li kun hemm rikonċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja mal-ħajja tax-xogħol biex bekk l-irġiel u n-nisa jkunu jistgħu jerfgħu fuq spallejhom responsabiltajiet kemm fuq il-livell familjari kif ukoll fuq il-livell professjonali. Ħanala, Sinjura President, nixtieq ngħid li dispjaċini li fil-programm tazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea l-2011 dawn il-punti tħallew barra ma tina ċejn fil-rigward il-ħtieġa li hemm sabiex niġġieldu differenzi dak li għandu x'jaqsam is-salarji biex nipromovu politiki sabiex ikun hemm rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u l-ħajja tax-xogħol. Grazzi l-Onorevoli Figueiredo. Grazzi, Signora President. Fl-opinjoni tiegħi dan din l-opinjoni li ma tistax tkun usa minħabba l-lingwaġġ u ħabba regoli li hemm fuq numru ta' kliem li l-kol nafu u forsi issa jiġi mitmum ċertu aspetti u ndaħlu ċertu aspetti li jiena ħosni huma importanti, jiena ħana tisem tijaj f'dan ir-rigward. Iżda bħalissa itħassi Paulini marbut mal-politiki ta' austerità li qed komplu zidu l-pis fuq diskriminazzjonijiet u jamlu u huma negattivi għan-nisa speċjalment u anke għat-tfal. Fil-fatt qed ehm, il-differenzi ħajkomplu jizdidu ma ħnamlu xejn bejn il-salari tan-nisa u l-irġiel u anke il-problema tal-faqar għalhekk hemm lajnuna tal-assistenza soċjali li ħad kompli tiżdied u ovvjament ħajkun hemm aktar pis u ħajkollu impatt negattiv ħafna fuq il-ħajja tan-nisa. Jirrappreżenta passi mhux il-qoddim iżda lura għad-drittijiet tan-nisa. tieni kwistjoni stejn nqajjem hija li diskriminazzjoni fis-salarji tfisser diskriminazzjoni fil-pensjonijiet tal-nisa meta jixxieħu għaliex dan wassal għal aktar diskrepanzi meta wieħed ikun imdaħħal aktar fi żmien u anki jkompli jpoġġi xkil fuq il-kundizzjonijiet ta' ħajja tan-nisa. U għalhekk eh, dan jisħoqlu li jkun hemm aktar azzjoni għaliex inkella l-faqar fost in-nisa ħajkompli jiżdied. U dan ovvjament ħajkollu reperkussjonijiet fuq it-tfal mbagħad u fuq l-Ewropa li dejjem ħajkollhom inqas ħajkollha inqas input soċjali min-naħa tan-nisa. Grazzi. Grazzi. Nisti nieħu l-aspett pożittiv u ngħid li hemm ħafna tibdiliet li tiseħħu bħalissa kemm minħabba l-kriżi kif ukoll is-soċjetà li tixjih li qiegħda fuq l-adba tal-bibtana nistgħu nużaw din l-opportunità biex naraw li nagħmlu riformi tal-politika biex nibdluhom għall-aħjar u għat-tajjeb tan-nisa. Dan id-dibattitu fuq il-pensjonijiet tina l-opportunità biex neħilsu mill-dispożizzjonijiet ta' diskriminazzjoni dan il-qasam u bekk ikun hemm bidla l-ekonomija ekoloġika li tina l-opportunità li niżguraw li n-nisa ma jitħallowx barra jew jitħallow lura fil-konfront tan-nisa tal-irġiel f'din it-tranzizzjoni. Għalhekk l-Ewropa 2020 tfisser li neħtieġu aktar nies fis-suq tax-xogħol u l-ikbar ġabra ta' ta' forza ta' xogħol mhux qed tintuża bħalissa hija n-nisa u għalhekk għandna bżonn drittijiet soċjali anki għal kuntratti part-time u id-dritt għax xogħol part-time fost oħrajn. Irridu aktar dispożizzjonijiet biex inkunu nistgħu naqdu l-kura max xogħol u nafu l-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni iżda bissem konsultazzjoni tal-imsieħba soċjali. Din tħassibna ġiftin tal-iġdan ifisser ukoll li l-Parlament qed jitħalla barra mid-diskussjonijiet u għalhekk irdu attenti f'dan ir-rigward. Fil-strutturalment ġdid tal-kumpaniji dan niseħ fuq skala kbira minħabba l-kriżi li għaddejjem bħalissa u għalhekk għandna naħtfu din l-opportunità sabiex bekk inżidu n-numru ta' nisa fi pożizzjoni ta' tmexxija naqbel ma' Sinjura Estrela li hemm bżonn ta' kwoti iżda jridu jkunu bħala miżura temporanja ħafna qalu le l-kwoti ma tantx huma tajbin għan-nisa għaliex għandhom jintazlu għabbażi tal-kwalità u mhux affarijiet oħra. Iżda bħalissa nistgħu ngħidu li xejn ma ħadem s'issa f'dawn l-aħħar 30 sena n-numru ta' nisa fit tmexxija ma żdidx iżda fit tliet snin li ġejjin dan għandu jinbidel mingħajr miżuri daqshekk ibsin bħal dik tal-kwoti. Jiena qatt ma smajt raġel jilmenta xu għantażel li kien raġel, iżda rajna li dan seħ bosta u bosta drabi u nittama li nistaw niksbu maġġoranza biex din l-aspet nibluħ. Grazzi, Nadja, Nadja, Hersh, biex tkun tista' twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet. Inkella tista' tagħmel dan permezz tal-email jew diskussjonijiet personali. Grazzi, Sinjura President, jiena ħanżon fil-qosor. Jiena grata għal dan id-dibattitu mqanqal u għas-suġġerimenti li qajjimtu. Ħanressaq xi emendi minn naħa tiegħi u Nkun kontenta li nara emendi wkoll min-naħa ta' Shadow rapporters. Jiena ċert li hemm numru ta' punti individwali li tresquli dawn jistgħu jiġu espressi mod aktar imqanqal u naħseb li nistgħu niddiskutu dan meta fuq fuq kikra kafe u nkunu nistgħu niddiskutu flimkien l-emendi fil-10 ta' Deċembru, il-9 ta' Jannar l-aħħar skadenza mbagħad il-votazzjoni fil-25 ta' Jannar. Naddu għal-votazzjoni fuq l-aġenda l ewwel votazzjoni hija fuq is-seba' itri fuq l-IGF u dan ġi spjegat il-bieraħ għaliex hemm il-laqa tal-Kumitat tal-Budget u għandhom bżonn il-pożizzjoni tagħna qabel jiddiskutuha. U għalhekk il-gruppi politiċi kollha qablu li ħaneħdu għan blok f'dawk favur kontra, għaddit. It-tieni vot huwa l-votazzjoni fuq l-opinjoni ta' Karima Delli fuq l-isfruttar tal-potenzjal tal-industri kulturali u kreattivi. Il-kompromess A. Dawk favur? Kontra? Għaddit. Il-punt numru 1 irtirat, il-kompromess numru eh, letra B. Favur? kontra, astenzjonijiet, għaddit. Naddu issa l-punt numru 12, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 13, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 14, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Mistax, ta' anzi, tajt il-President, 16 mela, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 20, dok favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 21, favur, kontra, astenzjonijiet, ħaniftaħ verifika, votazzjoni miftuħa. Uh, the quote is closed. Votazzjoni maluqa. jkun hemm messaġġ. 23 favur, 17 kontra, persona m'għandix il-karta tal-vot mela 18 kontra, għaddi ċorta waħda. 22 taqqa 23 issa favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit, kompromess akka, favur, kontra. Astenzjonijiet, taddi. Issa ninżlu għal 25, favur, kontra, astenzjonijiet, Għaddit. Kompromess ċe. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Issa ninslu 30. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 31. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 32. Favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 33 favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess de favur kontra astenzjonijiet taddi. Er 41 favur kontra astenzjonijiet taddi. 42 favur kontra astenzjonijiet taddi. 44 favur kontra Astenzjonijiet taddi. Kompromess E, favur, kontra, Astenzjonijiet taddi. Nanżlu għal 50, favur, kontra, astensjonijiet taddi. 51, favur, kontra, astensjonijiet taddi. 52, favur, kontra, astensjonijiet Anzi, namlu verifika tajt il-President votazzjoni miftuħa fuq 52. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. 23 24 anzi favur peress li jemil vot nijes, 15 kontra għaddit. 53 favur. Kontra. Astenzjonijiet tatni. 54 favur. Kontra. Astenzjonijiet tatni. 55 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Kompromess F, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 62 favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 63 favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 65 favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Kompromess G, favur, kontra astensjonijiet taddi. 69 favur. Anzi, dik taqa bil-kompromess ġe ninsdu għal 75 favur kontra astenzjonijiet. taddi. 76 favur kontra Astenzjonijiet. taddi. 77 irtirata 78 anzi titkellem, jek jozbok. Nishtiq nitkellem dwar il-68. 78, għalix il-verżjoni il ġermaniza hija differenti. Il-piraterija, piracy, titt-tuhdila posta counterfeiting, falsifikar. Hemm xi oġġezzjoni, kulħadd jaqbel, le, Mela nieħdu l-votazzjoni un nqisu din it-tibdila fuq 78 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 81 favur. Kontra. Niftaħ verifika fuq 81 favur il-votazzjoni miftuħa. Nittamaw l-vot miftuħ tajta president Votazzjoni issa miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Tnew 22 favur, tsatax kontra, għaddiet. 79 taqa, tmenin? favur kontra nasab ikolli niftaħ verifika fuq 80. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Nassumi Sur Hamlet vota favur mela 23 favur 19 kontra għaddiet. 82 favur kontra l-astenzjonijiet maddiċ. Issa l-votazzjoni fuq l-abbozz ta' opinjoni kif emendata votazzjoni nominali Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa, 8 anzi, 38 favur, 5 kontra peress li il-vot ta' dak tiżżid nifirħu l-rapporter. The next vote we go to is votazzjoni li misla Boss Opinioni minnaħa ta' Papadopoulou. Mr. Figueredo, if you could raise that when we get to compromise D. Signor Figueredo, se tkellem dwar dik meta nasu compromise D. Mm, Nivotaw fuq il-rapport ta' Sinjura Papadopoulou, rapport strategiku 2010 dwar twetti tal-programmi tal-politika ta' koezjoni bejn il-2007 u l-2013. Mendra wieħed favur kena talba biex nifutaw pala blokka sħiħa, blokka wahda minn numru 1 sa 8. Kulħadd kont qed nivutawhom għalihom f'daqqa iva, favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda d-disa, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess A, dawk favur, kontra astazzjonijiet għaddit. 14 dok favur kontra astazzjonijiet għaddit. 15 favur kontra astazzjonijiet għaddit. B. Kompromess B. Favur kontra astazzjonijiet għaddit. Emenda 19 dawk favur kontra assenzjonijiet. Taqa. 20 favur kontra. Niftu votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Katta vota, votazzjoni maluqa. Erba' 24 favur, 19 kontra għaddit. 24 dak favur kontra assenzjoniet għaddit. Kompromess ċed ċedu favur kontra assenzjoniet għaddit. 29 favur kontra Nekkolli niverifika. Votazzjoni miftuħa. Vote, everyone voted. Go ahead to vote. Votazzjoni magħluqa. 25 favur, 17 kontra għaddit. Emenda 30 dok favur, kontra naħseb l-istess maġġoranza għaddit. 31 favur, kontra astenzjonijiet naħseb hekk kontrollaw verifika. Vot miftuħ għal emenda 30. Everyone voted? Vote is closed. Vot, vot malu. washin favor, 16 kontra, żewġ astensjonijiet għaddit. tletin dak favor? Kontra. Astensjonijiet. Għandar baħra sere konna nivvutaw il-votazzjoni 32 vot miftuħ. Kuħat vota. Vot Ebu għaxin favor 16 kontra żewġ astenzjonijiet jitgħaddu. Kompromess D. Signora Figueredo. Punta ordni. Grazzi. <coughs> Dan il-kompromess kien inkludi l-emenda tiegħi 37 u jiena favur illi dan jiddaħħal Imma jien għandi eġenzjoni dwar l-ewwel parti tal-kompromess. Ma baddin hija kwistjoni li eh, jiddependi fuq il-votazzjoni. Għalhekk aħna suppost qed nifutaw fuq l-ewwel verżjoni tal-kompromess mhux dik il-verżjoni li ntbatet illum illi tirtira l-emenda tiegħi u ma ddaħħalix bħala vot separat. Għalhekk jiena nissuġġerixxi li nivvotaw fuq il-kompromess hekk kif kien il-bira mhux kif kien illum. Imma aħna tgħid iċerri jdu nifitaw fuq kompromess hekk kif innu palissa sa jekk qed tgħid li l-emenda mhix qed tiġi koperta fil-kompromess Eh, mela nistaw navvettaw fuq 37 pala addizzjoni jekk ma mux koperta unek. Mela kompromess de dak favu kontra astenzjonijiet għaddit. Mela 37 pala addizzjoni eh, favu kontra astenzjonijiet għaddit. Mela dik kienet żieda. Emenda 40 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess E favur kontra ħajkon niftaħ il-verifika fuq kompromess E vot miftuħ. Vot kati vota vot maluq. 26 favur, 17 kontra għaddit. Amenda 47 favur, kontra għas għaddit. 48 dak favur, kontra Mux faċ li din, niftu l-vota unek mela. 48 vot miftuħ. Ħadd vota vot magħluq. Eba 20 favur, 18 kontra mela għaddit. 49 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 50 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 50 favur kontra astensjoniet għaddit 52 favur kontra astensjoniet għaddit 56 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess F la favur kontra astensjoniet għaddit 56 favur kontra. Nkolli niverifika vot elettroniku miftuħ. Kuħat vota u għat malu. Eh, bu 20 favur, 19 kontra għaddit. Limits favur kontra stanzjoniet nivverifikaw fuq 57. Kulħadd ivvota. Vot magħluq. 22 kontra Ne, Anzi, ħadżbal tajt iċċer 21. Favur 22 kontra l-ura ta' 58. Favur kontra attenzjoni ta' dit. 59 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Vot miftu fuq l-aħħar vot. Ħadd vota. Pozizjoni magħluqa.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 Kompromess B dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Jemen daħdax, vot maqsum, tlet partijiet, l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit, tini parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 12 favur kontra. Niftu l-vot fuq emenda 12, vot miftuħ. Kwaħt vota Mela vot malu. 28 favur. Mistax kontra. Mela Għatati. 13 favur kontra stanzini ta' diet, kompromess ċe favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 17 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Vot maqsum fuq emenda 18 il parti pavu kontra ħajkolli niverifika l-ewwel parti ta' emenda 18 vot miftuħ. Everyone voted? Vot malu. 25 favur, 18 kontra, għaddit. Tini parti favur, kontra, assenzjonijiet għaddit jgħal istess. Emenda 19 dak favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Emenda 20 dak favur, kontra, hija wis viċin mela niftħu l-vot fuq emenda 20. Everyone voted. Vote is... Kuħat t-vot, vot ma' għalluq. 18 favur, 25 kontra, maddeċ 21 favur, kontra. Istess, l-ra maddeċ. 22 kompatibli b-21 għalek mux insomma mux rilevanti dak favur kontra konni niverifika u kol koll sani mifta fuq 22 Everyone voted? Kuħat vota? Vot maluq. 22 favur, anzi 20 favor, 22 kontra maddiċ. Emenda 23 dak favur. 24 u koll, għandu għan flimkien, fiċu biex nħasruħ, dak favur, kontra. Għaniftaħ verifika u koll. 23 u 24 vot miftuħ. kot vota. Vot malu. 11 favur, 30 kontra, so mux għasik rib. Kompromess deda favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Amenda 27 irċisir tirata, 28 favur, kontra, astenzjoniet għaddit, 29 favur, kontra astensjonijiet għaddit. 30 favur kontra astensjonijiet għaddiċ, maddiċ. L-ħar vot, niftu l-vot azzjoni, l-ħar vot, vot miftuħ. Kata vota, vot marlu, 39 favur, għed kontra proset li rapporta That finishes our voting. Mela, bekk temmejna il-votazzjonijiet. Għal tal Right, we move uh, to the uh, discussion on the state of... Diskussjoni fuq il-qada twali u gwart sinerġija l effettivita im mizjuda bej l-IRDF u fondi oħra strutturali. Nista nadi s-sur koferrati. Grazzi, il-kollegi jafu li kozjoni soċjali bħal dik territorjali mhijiex kwestjoni ta' prinċipi fondamentali tal-linja ta' politika tal-Unjoni, imma waħda minn dawk il-fatturi l-iktar importanti. Sorry, can I just ask those of you who are leaving, please can you... Iċċertajt minn qed jitlaq mis-sala għamlu hekk eh, bibnaqra silenzju għax eh, hemm qed jitkellem. Dewa kwestjonijiet huma politiki fondamentali għall-Unjoni Ewropea imma anki fatturi ta' kompetittività hekk kif rajna law l-aħħar 20 ta' snin. Il-territori jistaw jiġbdu l-investimenti meta għandhom elementi għawin ta' kozjoni soċjali li jumba dawn jemżu ma' proċessi ta' innovazzjoni u riċerka li huma indispensabbli sabiex ikunu Issa jkollna prodotti ta' kwalità li jkun tista' tikkompeti fil-pija tad-dinja. Għalhekk aħna rridu ninfalizzaw di u għalhekk ma nistgħux nifinalizzaw mot eh, denju u b'mod eh, jekk ma jkollniex eh, tifrix u tqassim ma mal territorju kollha. U ma nagħmel ħarsu dinjita tal-persuni u naħolqu xogħol ġdid. Dan l-ħar snin aħna rajna kif il-fondi strutturali kienu importanti ħafna imma ma ġewx użati kif suppost jew mod kif xira jew ma nataġ biżejt attenzjoni fil-mod kif tiġu nżati. Xi flejjes illi nħlew u oħrajn ma kienu xi użati kif suppost minn min talabhom. Jien naħseb illi biex inwet u strategiji li jemem ħadnu fil-dokument li definixxi l-impen tal-Unjoni għal-2020, il-politika ta' koezjoni soċjali u dawk ta' koezjoni territorjali tal-Unjoni Ewropea irridu ikunu koordinati mod effiċenti wieħed bejliħor, ieħor għaliex jekk inħarsu lejn dak li tallimna fil-passat, nistaw naraw kif mhux dejjem kien hemm koordinament anki fuq l-istess u dan dan inqas ta' koordinament anki fuq it-territorju ta' pajjiż stess wassal għal um, interventi li ma sarux kif suppost mill-fondi tal-Unjoni. Għalhekk jiena ma nidub l-ebda dubju li aħna rridu nżommu il-kwistjoni ta' kozjoni soċjali l-istess stampa palma hija il koezjoni territorjali. Però f'dan il-qafas aħna rridu nużaw il-Fond Soċjali Ewropew bir-reqa għaliex aħna rridu niffukaw fuq l-attivitajiet illi waslu għal kwalità ta' tax-xogħol tajba. Qed nitkellem dwar l-edukazzjoni, taħriġ, ir-riċerka u innovazzjoni dan il-qasam, imma il-fond soċjali kontra għall-opinjoni li jiena sibt li jaqsmu ħafna nies hawnhekk dan il-Parlament li tiżam bħal ehm, strument li tappoġġa u jew ħaġa li inti tikkoordina il-fondi. Ma minnaħa differenti mill-li inti taqbad u tħassar il-Fond Soċjali Ewropew, pol ma jridu ħafna. Il-Fond Soċjali Ewropew għandu rwol li istimola kwantità u kwalità fil-tkabbir tax-xogħol u għalhekk irridu nżommuha u nużawha sew. Għalhekk nistgħu naslu għal regolamentu għaffa strateġiku komuni imma irridu fl-istess ħin nifirdu il-fond soċjali mill-inċentivi l-oħra disponibli. Anki l-elementi ta' mod kif ħajintuża fil-skont l-effetti tal-krizi għal dak li huma imprizi. Xorta jfisser li għandhom, xorta għandhom bżonn tip ta' font, u għalhekk għanna ndaħlu regoli illi li permettu li territorji kollhom akbar kontroll akbar mish unbat minna ħatana dan jipermetti li l-Parlament u l-Kommissjoni illi f'dan din l-azzjoni preventiva mhux biex l territorju ma il-partijiet kollha interessati illi il-koll għandhom x'jaqsmu ma' dan il-fond soċjali mod indirett. Għalhekk ek kif proponi l-opinjoni tajf li nitolbu l-Komissjoni biex tippreżentanna riforma malajr ta' dawn ir-riformi strutturali imma trid iżżomm sod fuq il-kwistjoni illi hija l-iktar fokata fuq ix-xogħol u li tappoġġa strumenti illi twassal għal kattir ta' xogħol ta' kwalità għolja. Fejna l-istrateġija 2020. U din u dan fuq fuq l-idea tal-proposta li jena u jek il il-diffikultajiet illi ġibu ġib miegħu dan il-fond, jew dawn il-fondi, u li nqisu li dawn huma kollha komponenti importanti estrategija 2020, nitolbu li jkun hemm riorganizzazzjoni tal-fondi strutturali ma feħdan dawn il-fondi u dawn il istrutturazzjoni li nżommu l-Fond Soċjali Ewropew hekk kif u nużawh u nisfruttaw għall aħħar kemm inaħat ta' territorju kif ukoll għal partijiet kollha interessati jiena nixtieq nkun naf xaħsbu l-kollegi tiegħi nimmaġina li ħajħolġu bl-istess idejat bej wieħed u ieħor. U kun nistgħu niformalizzawha iktar mill-li stajna wara l-ewwel fażi ta' diskussjoni, mbagħad naqra l-proposti li ser joħorġu, l-osservazzjonijiet li se joħorġu, mbagħad nirġa' lura u nirġa' ndiskutuha magħkom. Uh, Thomas Mann, followed by Elizabeth Schroeder. Sir Thomas Mann. Grazie tassew. Biex ringrazzja il-rapporter li qal illi il-Fan Soċjali Ewropew għandu jinżamm. Jina favur ħafna li nżommu l-indipendenza. Li SF kif jina nara. Huwa mudell ta' suċċess Ewropew u mhux bħal ħafna fondi li għanna u l-flejjes jispiċċaw eh, ħafna flus li jintef u ma fl-aħar mill-aħar flus ma jaslux. Imma bad il-kwistjoni tal esf hija bil-kontra, l-flus etem u flus jasal. Imma rridu naraw mbagħad kif li dan jintużaw kif suppost. Aħna nafu li l-budget municipali m'għandhomx budget per eżempju u l-fond soċjali enitom hawnhekk. Ħafna u għalek kien appoġġa din l-idea li aħna qed nitkellmu dwar il-kwalità u qed nitkellmu dwar u wkoll. Fir-rapport fid-dokument ta' ħidma mis-Sinjura naħta tas-Sinjura Strafakakis edna li jingħad li jgħid li jkollu regoli uniformi kif kemm kem jandhom ikunu uniformi ġifieri ikollhom amministrazzjoni komuni le, ikorna għawiwa. Imma rridu naraw li dan il-fond huwa imirat mod speċifiku lejn minn suppost jħodhom jħodhom il-flejjes. Imma għal xejn ħajkonna nippruvaw nagħmlu kondizzjoni tal-monizzati għal kulħadd, aħna jrid ikollna elementi li jgħidu illi dan huma l-approċċi li għandna nużaw sabiex inkunu nistgħu nimmiraw ċertu gruppi. Jiena għalhekk nappoġġa l-proġ bażiku jiena smajt illi hemm ħaddieħor li jaħseb illi dan ukoll għandu jsir uniformi, kollox għandu jiddaħħal fil-kompetenza tal-affarijiet komunità għall affarijiet reġjonali. Le, din jidu maqfuha, din hija xi ħaġa li aħna ħdimna fuqha u żviluppajna u stinkajna għaliha. Iva rridu nriformawha imma l-idea bażika għandha tinżamm. Għalhekk Għalik eh, kien eh, appoġġat għafna mill-proposti tijek Sergio. Forse xie ġiġ emendit tlieta għandi imma jina bazzikament naqbel ma dak li jinti tijek fil proposti tijek. Georgia uh, followed by Mr. Moran. Grazzi, il-kelliema li jmiss, grazzi ħafna. Sinjura, President, grazzi eh, għal-rapporter dan il-rapport. Il-paragrafu l-importanti huwa dak numru seba' u taħt numru 7 u ikompli fuq xkienu deċiżjoni tagħna. Fid-deċiżjoni tagħna f'dal-Parlament aħna rridu font taħt saqaf wieħed taħt regolament ġenerali. Imma li konna sensiela ta' regoli u li nimxu fuqhom. Sfortunatament fil-vot hemm emenda importanti minn ħati għaj illi ma, illi ma mxiex il-qoddim din l-emenda illi turi xtib ta' zvilup kena reċentement. L-ideja ta' dan kien li mor lej dik id-direzzjoni. Direzzjoni tal rapport jinka li l-impressjoni li din ma mxiex il-qoddim illa li xkien hemm xi nuqqas ta' ċarezza fit traduzzjoni u ma tkellimniex ma tkellmiċ ċar il-tradizzjoni imma ma nisaw sempliċement nħallu la fajt u għaddejjin <clears throat> u jkollna nqas flus mill-ISF u dan huwa id-dibattitu u dan huwa l-isfont għall-emenda li ma baqitx miex għal qoddim ma nafx jekk fuq livell Ewropew għandix niddeċidu eh, x'perċentwal ta' fondi għandhom jibqgħu sejrin lejn l-ISF u x-xogħol tagħha jew għannix inħalluh fidejn eh, l-Istati Membri. Din hija kwistjoni sensittiva, però għandna nieħdu deċiżjoni ċara. Din hija kwistjoni li aħna għandna niddiskutu hawnhekk. Imbagħad naħseb id-deċiżjoni tagħna kienet li nżommu taħt ir-regoli li aħna rridu nżommuhom, u mbagħad il-kwistjoni li jmiss hija li fil kumitat ta' Xjur u fil kumitat ta' Reġi għanna kwistjonijiet jaħarqu fil-dibattitu qed nitkellmu fuq politik politika koezjoni li għedha titqatta biċċiet fil-komitati għax qegħdin jitkellmu fuq il-partijiet l-iktar importanti fil-budget. Iġfedin inqattaw biċċiet din il-politika ta' koezjoni. U għalhekk jiena toġobni il-mod kif il-rapporta titkellem, il-rapporta titkellem il nżommu il-politika ta' koezjoni. Aħna nabżon sensila ta' regoli għal dawn il-fondi u għall-ISF għax minnajr il-linja tal-budget il jesef ma tistax tkompli tgħix bl-istess mod u allura fir-reżoluzzjoni jiena rrid li aħna nsibu il mess kif nimxu l qoddim regolament b'sensila waħda ta' regolament u jekk ta' regolamenti u jekk aħna nisseparawhom daw ma jkollniex il-flus. Il-punt li jmissu dwar l-inħaslu l-ISF u id-dibattitu dwar il-politika ta' koezjoni ir-regoli dwar kontrolli m'għandhomx ikunu m'għandhomx e, jagħmluha possibbli daw il-proġetti ikollhom il-finanzi li jittiklulhom li jitnaqsulhom għax dal-proġetti għandhom fondi kbar hemm it-tassazzjoni imma hemm xi punti oħra li jiena ħansemmijom ktar tard bil-miktub imma dawn huma tliet punti li jekk dawn ma jgħaddux ħajkonna problema kbira meta niġu għal regolamentazzjoni tal-ISF. Grazzi. Il-kollega li jmiss. Merci, Madame la Présidente. Grazie, Signora President. Nixtieq nappoġġja dak li ntqal mill-kollegi tan, speċjalment is-Sulman dwar dar rapport illi ġi prezentat missur koferati. Nishtijon kon nefazizza l-fat illi irrid ikollna politiki ta' koeżjoni Ewropej, dawn huma politiki Ewropej għax huwa fuq livell Ewropew li aħna għandna niddeċiedu fuq x'azzjonijiet għandhom jittieħdu u għandhom ikunu ċari Allura approċċ Ewropew għandu jkun ċar ħafna. Pala messaġġ dakin l-ewwel punt tiegħi. It-tieni punt. Huwa il-punt seba dwar il-ħtieġa li namlu distinzjoni b'dan il-font u il-Fond ta' Koezjoni Ewropew u l-fondi l-oħra, għax dan huwa settur speċifiku. Dan dal-fond iservi eh, settur speċifiku jiġifieri ċittadini li jgħixu fir-reġuni. It-tielet punt tiegħi. Jiġifieri punt 8 tar-rapport. Meta ħna nalaqat ma' rappresentanti lokali, eletti lokalment, daw ikkelmuna fuq proġetti lokali li għandhom diffikultajiet fil-fat biex jiġbdu lejhom il-fondi. U huwa ċar li hemm wis problemi amministrattivi fihom. Allura aħna rridu nissimplifikaw l-affarijiet ma rridux nitilfu l-kontroll tagħhom, imma ovvjament il-proċeduri rridu nirrendu għom iktar sempliċi. Irrid ninsisti fuq dal-puntet tajt il kelli għax meta morna fir-reġjuni dak li qalulna u dak li talbuna n-nies ta' hemm. imma da ma jimurx kontra l-axar punt li se nagħmel. Jiġifieri li ħafna drabi u r-reġjuni li huma il-beneficjari ta' daw il-fondi u huma huma responsabbli biex huma biex iżidu il-problemi amministrativi, il-konsiderazzjonijiet politiċi għal dis-sitwazzjoni u di tibdel allura il-dimensjoni ta' politika Ewropea. Allura fuq dan aħna rridu nkunu kawti ħafna u noqogħdu attenti ħafna, rridu noqogħdu attenti fuq wis deċentralizzazzjoni ta' daw il-fondi Ewropej. għax din allura mbagħad e, tikkomplika u tħawwat e, il-dimensjoni Ewropea fuq l-artu tibdel il-politiki Ewropej li aħna nixtiequ immexxu f'dak għandu x'aqsam ma' koeżjoni. Allura aħna għandna fuq in-naħa l-waħda nkunu fermi, imma mhux kontra l-utenti, imma għandna bżonn nkunu iktar fermi mal-intermedjarji li nkunu bidejna ibsini ġifiri qed ngħid hawnhekk. Grazzi. Saru ħafna punti, issemmew ħafna punti mill-kollegi tiegħi għal ħan nixtieq nirrepeti illi il-fondi ta' kohezjoni Ewropea huma l-istrument tagħna biex noħolqu impjiegi u biex inwettqu l-politika soċjali u allura l-istrument soċjali jinħtieġ din il-ħaġa u ilna najdu għadin huwa preċiżament dak li jirċievu ċittadini fuq livell lokali hemm sinjal barra l-bib li jgħid isma' da ġej mill-Fond ta' Koeżjoni Ewropea. U allura dan għanna najduħ f'dan il-komitat, ovvjament koordinazzjoni u organizzazzjoni importanti trid tkun għall-amministrazzjoni ta' daw il-fondi, imma Ovvjament, da jagħmel sens u jekk immorru lil lin minn dan ikun irresponsabbli dan huwa l-istrument tagħna u rridu nkunu ċari ħafna dwaru. Aħna rridu li nkunu aħna li mmexxuha din il-politika fl-istess ħin kull reġjun fl-Unjoni Ewropea għandu ċittadini, nies li li ġejjin minn gruppi zvantagġati illi li jistgħu ma jibbenefikawx minn daw il-fondi, anka f'pajjiżi sinjuri li huma l-qoddim li huma progressivi fihom nies illi hemm bżonn li jiġu mejjuna u żgħażagħ ukoll. Dejjem issib daw il-gruppi f'kull reġjun, allura naħseb kull stat membru għandu jkompli ikun f'pożizzjoni li jirċievi dan l-appoġġ. Jien ottimista ħafna, naħseb li l-opinjoni hija bażi tajba, turi b'moċċar, ċar xan xirridu aħna f'dan il-Kumitat tal-Impjiegi. Grazzi tajt il-President ma nistax naqbel mija iżjed li aħna għanna nżommu l-amministrazzjoni ta' daw il-fondi f'dan il-kumitat il-Kumitat Reġi verament li jrid joħodaw imma ħna għandna niżguraw li di tibqgħu ġew. Grazzi il-Sinjur Koferati. Grazzi il-kollegi tal-osservazzjoni li għamlu. Jina kontent ħafna il suġġett ta' differenza tal funt soċjali tal-oħrajn <clears throat> huwa konsiderat bħala suġġett ċentrali. U ma kellix dubju li din kienet l-opinjoni fir dan il-Komissjoni tagħna. Għax l-opinjoni kontrarja illi kif tafu intom hija pjuttost imsejsa anka fil-Parlament tista' tkun kontrostata jekk aħna naqblu fuq dan il-punt. Umbat it-test jista' jiġi imtejjeb u rranġat, imma din hija l-kwistjoni ċentrali li fuqha eh, għandna naqblu. Jien nemmen li hemm sensibilità ta' din in-natura f'din il-Kommissjoni għal raġuni ovvji. Jien ma narax distinzjoni fost il-gruppi politiċi. Dawn il-differenza da fil-funzjonalità. Hemm min irid fuq, fuq politika territorjali u allura inneħħi wkoll ir-raġunijiet tal-prezenza u tal-eżistenza ta' ċerti strumenti aħna nafu kemm hu importanti il-ħidma, ix-xogħol, kwalità tax-xogħol li jista' jsir biss jekk ikollna strument speċifiku. ir reġjuni u l-amministraturi tagħhom ġeneralment jaħsbu fuq li jaqdu ir-risorsi tagħhom flimkien u mbagħad jiddeċidu huma x'jagħmlu bihom U allura dan imur kontra l-oriġini għaliex qed isir il-finanzjament u għalhekk hemm bżonn li jsiru kontrolli, kontrolli allura huwa importanti ħafna li aħna nagħmlu l-parti tagħna fuq livell politiku. Għax jekk il-Fond Soċjali Ewropew kellu jisir strument bla distinzjoni, naħseb li jkun diffiċli li l-istrateġija l-20 naslu għalija. Hija ħaġa li tmisna għax hemm ħafna li qed għandhom il-mira lejn riforma imma b'forom differenti. Aħna nipprovaw allura rridu niddefendu li nafusna kontra dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Aħna għandna bżonn nħarsu lejn l-iskadenza li huwa l-14 ta' Diċembru f'nofsinhar. Umbagħad 24-25 ikun u l-adozzjoni issir fjannar. Grazzi. Issa nieħdu ħames minuti biex l-esperti ikunu jistaw jitru f'postom għal pont li jmiss fjaw xuħut minnom imma biex nizgura li għanna il-panel kollu u nibdew fl-10 nofs. Grazzi ħafna.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 it. Uh, thank you, and can I welcome all the uh, experts? Grazzi ħafna, nati merħba lill-esperti kollha din il-laqa bħalissa għandna tlieta, anzi erba, tajt il-President, u wieħed qegħdin nistenneħ biex jasal delwat minħabba problemi ikkawżati mit-temp. L-ewwel nixtieq nitlob is-sur Brunden, anzi, għettajt il-President l-ewel, għan mur fuq e, il-persuna, il-kollega konċenata. Grazzi. Sempliciment introduzzjoni fil-qosor, għax zgur li ħajħorġu ħafna mistoqsijiet li aħna nixtiqu nirċifu xi mistoqsijiet jina kontenta li għanna dan ismiħ publiku wara it-teħid ta' deċiżjonijiet dwar kif sejrin l-affarijiet, dwar kif qed tissir l-implementazzjoni u sempliċement nixtieq insemmi xi karatteristiċi ta' dan il-programm li aħna nikkonsidru nikkonsidraw li huwa ċerta importanza u importanti li jkun rappreżentat biex għall-implementazzjoni tiegħu. Fil-preparazzjoni ta' tal-programm kien hemm ċerta emerġenza x'nafu li hemm l-importanza tiegħu, l-ħtieġa urġenti tiegħu anka minħabba l-kriżi li għaddejjin minna. Allura jina kontenta biex li nisma' il-fazi, fuq il-fazi tal-implementazzjoni, nishtiq nisma u koll li kien għanna kena video conference u jien naħseb li kien hemm xi dewmien u għat hemm xi preparazzjoni għaddejja u għedin kważi fl-2011 u nittamaw illi nkunu nistudjaw l-implementazzjoni li tkun saret fl-2010 ta' dan il-programm. Aħna nittamaw u ġimujet lilna mill kummissjoni illi u għannatura natura ta' dan il-font li tiġbet leja iktar rizorsi. Anka dan forsi joħroġ mill-evalwazzjoni għanna 500 miljon euro xuħut minnom li jiġu mill banek kommerċjali. u kif naf minn informazzjoni li rċivejn ta' qabel huwa ferm inqas issa, allura nixtieq nirċievi xi informazzjoni dwar intom kif qegħdin tippjanaw u kif dan ħajaffetwa aktar rizorsi jekk l-Unjoni Ewropea hija l-iktar li għandha valur f'dan. Kien hemm ukoll diskussjoni biex ikollna li li mill-pjaniet eh, naqas ċertu font nixtuq jkun hemm evalwazzjoni ta' interess fuq il-bażi tal-ISF u importanti ħafna fl-appoġġ ta' dawk li iktar li għandhom bżonn di lajnuna finanzjarja. Aħna nixtiequ naraw e, bilanċ ġeografiku u safejna fuq aħna żewġ kuntratt li ġew iffirmati e, bħala e, garanzija ġew iffirmati minn żewġ pajjiżi li diġà għandhom track record jien ngħidu hekk jew storja f'dan u naf fien intom għandkom l-investment, il-fond ta' investiment u għandkom il-kontratti ma' xi pajjiżi oħra għal darbohra xi wħud minn dawk il-pajjiżi li għandhom dat tip ta' storja tajba u għandhom preparazzjoni għal dal-program. Nixtin nkun fiktar kif intom se tmorru li lien minn dan f'dan li għandu xaqsamma bilanċ ġeografiku. Umbat ieħor huwa dwar l-element ta' taħriġ li huwa mmexxi minn dan il-font għal darboħra kif nista' nara għad għat memx garanzija għal kopertura ta' dan l-element fl-ISF li minħabba eh, li jem elementi differenti li ġej minn pajizi differenti nix ninkunna fiktar kif intom ħat iżguraw dat tip ta' element li huwa l-iktar aspett importanti biex immorru li l-jen l-lim il-klienti attuali ta' bħalissa biex aħna naslu inwaslu ta' bil-fondi u tilajnuna finanzjara li dawk li forsi jadim ilom bla xol u dawk ktar li huma vitmi ta' il-krizi. Mir-rapport għanna jider li l-informazzjoni kif tindbat ma tantx mhux qed isir biżejjed il-kwistjoni ta' NGOs e, għandhom jeħtiġu iktar informazzjoni għallura għandhom kif se tagħmlu biex kif se tippjanaw biex biex e, e, tagħtu fl-idejn iktar informazzjoni. Wara d-diskussjoni li diġà saru nkunu nafu wkoll kif dal-istrument ġdid ħaj foka fuq biex jasal e, biex effettwa liktar e, gruppi zvantagġati u għal u biex il-microfinance ikun iktar e, imxerret. U dan speċjalment għal pajjiżi li diġa għandhom tradizzjoni ta' microfinancing U allura għal darbuħa najt li nishti li nirċivi ftit informazzjoni dwar dawn il-punti li diġa semmejt. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Naddu mill lowel għall lowel espert għal Fond Europa għall-Investiment minn Lussemburgu sur Brun Leon għal 10 minuti jekk possibli. Grazzi. Mikrofon għal-kellim. Thank you very much. Grazie ħafna. Napprezza din l-opportunità li nkun hawn fostkom illum biex intikom aktar informazzjoni tal-isfond, speċjalment fuq l-impostazzjoni tal-faċilità eh, tal-mikrofinanzi. Jena nirrappreżenta l-IAF, l-organizzazzjoni tal ġesti Progress Microfinance u aħna Diġà ksibna riżultati f'stadju aktar bikri un sepp li nistgħu nindirizzaw ħafna mill-kwistjonijiet li semmiet sinjura Gunx. Fil-fatt nista' nħabbrilkom li t-tieni part tal-faċilità ġiet mnedija u numru ta' kwistjonijiet operazzjonali konkreti edin fidejna diġa, ħnajdilkom dan fi żmien ieħor iktar qoddim fid-diskors tiegħi. Irridu naraw kontest politiku tal-Progress Microfinance li nżidu l-aċċess għal finanzi għal dawk li jaħdmu għal rasom u għal mikroentreprizi, speċjalment dawk fl-Europa li huma l-aktar zvantaġġati u għalhekk din l-inizjattiva tisħaq li tejn il dawk li huma qiegħda u taqqat n-nies terġa' l-forza tax-xogħol biex tappoġġa l-mikroentreprizi u tiżviluppa aktar il- settur bankarju konvenzjonali. L-impatt minn din l-inizjattiva mhux biss maħsub li jkun rapidu iżda wkoll ta' skala kbira. Fuq kollox ħames darbiet tal-ammont tal-100 miljun euro budget li huwa disponibbli permezz tal-Kummissjoni ħajaslu fl-aħħar mill-aħħar fl-idejn dawk li l-mikroentitajiet li jisselfu madwar l-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, l-impatt fuq il-ħajjiet ta' nies Il-faċilità hija maħsuba wkoll biex tkun binja biex tippromuovi l-iżvilupp tal-suq tal-mikrofinanzi tal-Unjoni Ewropea u biex nimxu lejn sostabilità. Ma nix ninsaw li l-mikrokreditu waħdu mhux se risolvi kollox u l-problemi kollha marbuta mal-qatt tal-Unjoni Ewropea jew inqas ta' kompetittività u Progress Microfinance ma jistax jitħares bħala l-unika katalista għall-iżvilupp tal-suq tal-mikrofinanzi Ewropew. L-iżvilupp ta' ambjent regolatorju eh, stringenti kif ukoll il-standards li ma meħtieġa sabiex jipromovu l-ekosistema tal-mikrofinanzi sostenibbli huma importanti fuq l-istess livell bħal Progress Microfinance. Dawn l-elementi biex nsemmi ftit huma l-kopertura tal-ispejjeż għall-intermedjari, il-politiki ta' rati tal-emax u r-riżorsi għall-bini tal-kapaċità l-arfin. Iżda Progress Microfinance hija bla dubju il-ġabla ta' xewka sabiex tibni il-suq tal-mikrofinanzi fl-Unjoni Ewropea. Hemm numru ta' sfidi u rridu nilqgħu għalihom il-bidunet Biex nibdow l għonet kienem xol ta' zvilup importanti li kellu jisir sabiex jgħati struttura l-facilita li jilqa l-ħtiġijiet tal-intermedjarji kif ukoll għal dawk il-mikroentitajiet li jiselfu. U kena najnuhom mod possibbli bħala assistenza għal mikrofinanzi għal mikrofinanzi soċjali l qabel ma kienux jeżistu ma kienx hemm preċedent qabel bħala bażi pan europea Barra minn hekk, is-suq ta' mikrofinanzi Ewropa huwa differenti minn pajjiż għal ieħor u għalhekk ma stajniex nadottaw approċċ li huwa wieħed tajjeb għal kulħadd u għalhekk użajna prodott wieħed mill-kaxxa tal-għodda eżistenti tal-EIF. Għax din ma kienx fattibli u għalhekk x'għamilna użajna l-prodotti finanzjari li kienu meħtieġa u li huma differenti mill-fornituri kollha tal-mikrofinanzi madwar l-Unjoni Ewropea. L-intermedjari varjaw minn istituzzjonijiet, aġenziji, NGOs li huma soċjalment jew żvilupp soċjalment eh, applikabbli jew inkella jifukaw aktar fuq l-iżvilupp u dawn ivarjaw minn banek li huma orjentati aktar għal kummerċ jew inkella fornituri għal mikrokreditu Biex intikom eżempju ta' dan, hemm istituzzjoni tal-mikrofinanza, per eżempju, li tkun matura u din kolla bżonn fondi fuq medda twila ta' żmien, iżda jekk minna l-oħra tieħu eh, startup venture jew NGO fil-punent tal-Ewropa, din ħajkun teħtieġ bażi ta' kapital imsaħħaħ l-ewwel. Il-banek kummerċjali minna l-oħra jidher ħajkollhom probabilità li jkollhom inqas xkil sabiex ikun hemm aċċess tal-fondi iżda ħajkollhom benefiċċju minn dan il-ħarsin tas-sogru li huwa provdut mill-garanziji. Jekk inqisu dawn il-ħtiġijiet li huma differenti, aħna fassanna l-faċilità tal-imot li tkopri l-ambitu kollu tal-strumenti finanzjari u prodotti finanzjari li għanna bżonn, self l-ekwitajiet u l-garanziji. U dan kien importanti sabiex nkunu nistgħu niksbu l-impatt fuq livell pan-Ewropew. Barra minn hekk, sabiex inkunu nistgħu nilħqu l-aktar effettività tal-faċilità, din il-firxa wiesa tal-prodotti kienet teħtieġ implementazzjoni separata u pjanijiet ta' implementazzjoni separata. Waħda struttura fuq il-garanzija, waħda fuq is-self u waħda fuq l-ekwitajiet. Kollox ma kollox, Kenna ħafna sfidi, iżda xorta waħda nistgħu nħabru l microfinance hija t eh, topera taħdem u aħna kuntenti li nistgħu ngħidu li rnexxinna waqfu din il-faċilità malajr kemm jista' jkunu b'mod effiċenti u kien hemm ħafna operazzjonijiet li diġà huma mħejjin minn issa stess. L-appoġġ finanzjarju mill-faċilità li hija disponibbli sa April tal-2016 għall intermedjarji se tkompli s-saħħa il-kapaċità għal self għall-intermedjari li huma mirati minn din il-fiċilità u b'mod parallel ħatkun lodda u l-enija għall-aktar svilupp tal-suq tal-mikrofinanzi billi tipromuovi l-aqwa prattika u titjib globali tal-modelli ta' negozju ġenerali fl-Unjoni Ewropea. Dawn fl-imkien mal-enfasi pan-Europow turi l-valur miżjud ta' dan il-falicilità fuq il-livell Ewropew. Il-pjattaforma sekundarja li aħna ġenerali li aħna waqqafna hija pass il qoddim għall-attivitajiet kollha ta' ġejjini fil-mikrofinanzi. Fil-fatt hemm żewġ inizjattivi pilota, waħda finanzjata mill-Bank Ewropew għall-Investiment u l-oħra mill-Parlament Ewropew, waslu għal numru ta' sinerġiji u effetti preparatorji għal mikrofinanzi u għal Progress Microfinance. Din għandha tiġi finanzjati taħt l-azzjoni preparatorja tal-Parlament Ewropew u din dawn ħajwaslu biex dawn ikunu intermedjari taħt il-programm Progress. U n-naxilom jizbu t-organizzazzjoni taħt Progress. U għalek Progress Microfinance n-naxxila t-kontribuixi biex ikun hemm aktar koerenza u koordinazzjoni fost il-programmi tal-Unjoni Ewropea u l-istrumenti tal-Unjoni Ewropea. Infakrukom li dan kien importanti u kienet talba rikorrenti mill-partijiet interessati tas-suq. Il-100 miljun euro budget li ġi provdut mill-Kummissjoni li diġa intlaħaq mill-Bank Ewropew għall-Investiment u dan kien sforz kbir biex l-EIB tipprovdi ammont li huwa l-istess bħal tal-Kummissjoni. L-istruttura tal-faċilità tista' twassal għal 47 miljun euro minn investituri oħra u mażmin u bl-impatt li huwa ġenerat mill-intermedjari aħna nistennew li dawn il-fondi għandhom jiġġeneraw volum ta' madwar 500 miljun euro f'self lil dawk il-mikroentitajiet li jselfu madwar l-Unjoni Ewropea. Jien qedawn sabiex naġġornakom x'inhuma l-affarijiet konkreti li qed nagħmlu u vansajna mhux ħażin. Dawn l-aħħar xhur b'mod parallel mal-twaqqif ta' dawn il-faċilitajiet, aħna diġà ħejjejna operazzjonijiet konkreti u minħabba dan l-isforz bikri jiena sodisfatta ngħidilkom li kien hemm żewġ firmatari għall operazzjonijiet ta' garanziji li huma imminenti. Waħda hija l-mikroistituzzjoni fil-Belġu li l-MFI li tilħaq il- komunitajiet urbani li mhumiex privileġġati u l-oħra fl-Olanda li hija Fondazzjoni Lażżażaħ biex tifwok aktar fuq l-individwu diffikultajiet li hemm fil-suq tal-kreditu konvenzjonali. Issa għandna s-self l-ekwitajiet li diġa huma approvati issa minn Deċembru u din hija t-tieni parti tal-faċilità li għadha kemm ġiet imnedija issa stess. Taħt l-operazzjoni ta' self u ekwità nistgħu ngħidulkom diġà li għandna 14 l-operazzjoni konkreta tajja avanzata li jekk jiġu approvati jistgħu jiġu materializzati fit-tieni semestru fl-ewwel semestru tas-sena d-dieħla għal ammont totali li assorbi diġà l-ewwel eh, ammont ta' riżorsi disponibbli mill-investituri. Fir-rigward is-self, il-garanziji u l-ekwitajiet diġà jkollna investiment għal l-ponent tal-Europa, l-vant tal-Europa u l-Europa ċentrali. U dan li l-vantagġi li jett wassal din il-facilità. Dan jeħtieġ li kunem diversifikazzjoni fil rigward l-intermedjari terz mal-banek u zewġ terzi man non-banks. Biex nurikom aktar ċar xinu il-rizultat li aħna t-niprofaw nilħu, taħt l-operazzjoni ta' garanzija huma lejn l-gruppi mhux żvantaġġati li huma żvantaġġati u l-oħrajn taħt l-ekwitajiet u self li jiprovdaw jiprovdu fondi fuq meda twila ta' żmien bħal pereżempju istituzzjoni li tista' telħaq il-popolazzjoni Roma u l-żoni rurali. It-tieni waħda hija fond għal mirat għal organizzazzjonijiet ta' żvilupp fil pajizi pajjiżi tal-ponent tal-Ewropa. U għalhekk mindu l-faċilità ġiet imnedija aħna ħan zidu l-isforzi tagħna u fuq il-livell Ewropew u anke nazzjonali ta' networks ta' mikrofinanzi biex ikun hemm aktar sem fil-avvenimenti ewlenin biex ikun hemm materjal ta' promozzjoni u anke kuntatti diretti mal-intermedjari possibbli. Dan l-isforz ta' komunikazzjoni għandu jtejjeb il-kuxjenza dwar l-intermedjarju fis-suq. Nixtieq billi ngħidilkom li nittama li dan din il-preżentazzjoni rridkom l-apprezzament tal-isfidi li aħna t-nafacċaw u l-kisbit tajbin li aħna nħakna sissa. it twaqif ta' din il-faċilità u l-livell avanzat tal-operazzjonijiet ippjanati jista' fl-opinjoni tagħna jistgħu jitqisu diġà bħala suċċess. Madanakollu aħna impenjati li nkomplu nwaslu riżultati u l-istess suċċessi fl-implementazzjoni kollha ta' din il-faċilità. U jiena fiduċuża li dal-waqt flimkien ħanaraw evidenza tal-impatt ta' trasformazzjonali tal-faċilità kemm fuq is-suq ta' mikrofinanzi u anke fuq il-beneficjari involuti. Grazzi. Grazzi, skużawni li skużana li ma hemm EPs għaliex palma tafu ħafna qed jippruvaw jagħmlu arranġament alternattivi għax qegħdin flaqat oħrajn. U nittama li tkunu tistgħu twiġbu lil rappreżentanta tagħna bil-miktub biex bekk kull dawk li kellhom jitilqu lura l istati membri tagħhom ikunu jistgħu jikkuntattjawk ħaġa oħra tixtiequ żidu biex bekk forsi namlu tajjeb għan nuqqas ta' MEPs li għaw fil-sala li kellhom jitilqu ħabba temp ħażin. Issa il-sur Guzek il-rappresentant eżekuttiv għal mikrofinanzi. Grazzi. U pjaċira li li għatawn nirrapprezenta netwerk fil-pajzi tal-Europa u anke fl-Azja ċentrali li waqfa fil-disajnijiet u xtaqt ngħid xi ħaġa dwar kif ġiet mwaqfa l-MFC u kif ġiet mwaqfa fil-disajnijiet. Nixtieq ngħidilkom xi punti dwar il-ħidma tal-progress u l-iżvilupp tal-infrastruttura tal-mikrofinanzi hawn fl-Ewropa Aħna bħala netwerk twaqqafna fl-1997 u dan kien żmien fejn aħna konna meqjusa li ma nagħmlu sens għal mikrofinanzi mill-gvernijiet u għalhekk kellna sitwazzjoni fejn kien hemm ħafna imprenditur li kienu tiwaqfu l-negozji tagħhom għal żewġ raġunijiet kien hemm min bħalla barra minn u tkaċċa minn dawk l-entitajiet li kienu tifallu u kien hemm oħrajn li kellhom ħafna ħiliet u rridu l-finanzi sabiex ikunu jistgħu jistabilixxu entreprizi żgħar. U ma kien hemm xejn fis-suq, assolutament xejn. U għalhekk dawn il-metodoloġiji li kienu żviluppi pati fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw bħal eżempju l-Bangladesh, l-Amerika Latina, ġew adattati imbagħad fl-Ewropa fl-Lvant tal-Ewropa Iżda il-programmi li bdew l-operazzjonijiet waslu għal qottijiet finanzjari għal periodu limitat ta' żmien. Irċevaw dawn l-qotjiet finanzjari għal tliet snin erba' u kienu miraw ċertu miri istituzzjonali u strutturali u kiku dawn jintlaħqu mbagħad la darba jintlaħqu jingħataw self għall iżvilupp u wara ftit żmien imbagħad kienu jingħataw aċċess għal fondi kummerċali li bizmin mbagħad jiġu disponibbli għal mikrofinanzi permess ta' istituzzjoni differenti li jkunu joperaw globalment. U għalhekk ma kienx proċess faċli, iżda kellhom il-possibilità li juru x'jafu fis-suq fil-bidu. U għalhekk l-istampa issa kif inhi stampa ġenerali hija li fl-Lvant tal-Ewropa hemm madwar 60 istituzzjoni differenti li huma operazzjonalment sostenibli u għalek kapaċi kampaw għarrasom għall-spejjes minn tal-inqas għal dok operazzjonali u uħut minnhom jagħmlu profitt. U jaħdmu ma' gruppi ta' mira differenti. Issa jekk naqbżu għal progress għal progress il-programm naraw li dan il-fondi huma differenti fid disajniet dawn tqisu bħala xaħġa ħaġa li ma tagħmel sens li tagħti fondi għal l-iżvilupp tal-mikrointraprizi. Eh, Iżda nafu li issa 10 snin 20 sena wara dan nafu li l-mikrofinanzi tistgħu jaħdmu anke fil-kundizzjonijiet Ewropej u jistgħu jintużaw b'mod effettiv sabiex jappoġġaw il- il-bidu tal jew twaqqif ta' intraprizi ta' mikrointraprizi. Nafu li l-istruttura kienet waħda dajfa u għalhekk hawn nitlu fil-firdiet ġeografiċi, eċetera. Fejn hemm pajjiżi fejn teżisti din mikrofinanzi f'ċertu pajjiżi Ewropej, qed nitkellem dwar il-pajjiżi li ġejn mill vant tal-Ewropa, tista' self filhom il-flus, tista' tihom self, iżda f'dawn il-pajjiżi hemm varjetà ta' approċċi differenti u ħafna mill-programmi mhumiex sostenibbli, hemm modelli ta' negozji differenti, huwa diffiċli tajt Saħan sitra li organizzazzjoni hija l-fornitur tal-mikrofinanzi. Ma min tkun qed titratta, min jħossib il-twaqif ta' istituzzjoni, min jħossib l-inklużjoni, eċetera. Walhekk hemm ammont konsiderevoli ta' xogħol fl-organizzazzjoni tal qasim ta' dawn il-responsabiltajiet u fl-għajnuna tal-istituzzjonijiet permezz ta' fondi. Għalhekk ma rridx inxekkel l-importanza tal program Progress iżda hemm rabta nieqsa għall iżvilupp tal-infrastruttura li tkun tista tassorbi din l-opportunità. Din hija opportunità li tinsab fil-fondi ta' Progress. Hija kwistjoni importanti li fil-pajjiżi żviluppati il-mikrofinanzjamenti huma addizzjonali mhux qed jieħdu post iżda huma komplementari għall-infrastruttura eżistenti. Hemm ħafna infrastruttura u għandna l-banek soċjali, għandna l-unions units tal tal-krediti u hemm mandati soċjali differenti fuq l-istituzzjonijiet li jistgħu jintużaw bħala appoġġ għall-intraprizi għall-mikrointraprizi. Kull mandu bżonn huwa rieda u għajnuna finanzjarja sabiex ikun hemm ir-rieda tal-ġestjoni li tkun tista' taħdem f'dan il-grupp u għandhom bżonn l-assistenza teknika sabiex bekk ikunu jistgħu jizviluppaw il-prodotti meħtieġa. Irridu jkollna approċċ aktar olistiku sabiex dan ikun jista' jitwettaq u rridu nqisu wkoll l-intermedjari finanzjari differenti li jeżistu li għandhom potenzjal enormi sabiex iwaslu għal mikrofinanzi. U għalhekk il-modell tan-negozju importanti, importanti li naraw kif ħanużaw l-infrastruttura finanzjarja eżistenti. U kwistjoni oħra li nixtieq inqajjem it-tielet waħda fil-fatt li nixtieq insemmi hija li ħafna drabi nitlu nħabtu wix nara ma' l-kwistjoni ta' assorbiment ta' dawn il-fondi, kemm huma kapaċi jossorbu dawn il-fondi, hemm il-kwistjoni ta' l-arfin u l-appoġġ tan negozju li ma nistgħux ninjorawh f'dan il-modell. U għalhekk il-faċilità progress naħseb li nistgħu niksbu ħafna fir rigward l-infrastruttura per eżempju, iżda naħseb li neħtieġu aktar sforz addizzjonali u aktar fondi sabiex nkun nistgħu niżviluppaw din l-infrastruttura xi ħaġa li tista' toħloq aktar potenzjal fl-assorbiment tal-fondi ta' progress. Dak kollu li kelli xanajt, grazie. Thank you very much. And our next speaker is uh, from France and is the head of uh, microfinance for BNP uh, Paribas, Mr. Grazie. Issa fissam il-BNP Paribas,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 Għatfadal ħafna xogħol xisir, xorta waħda, u għatfadlenna ħafna x'nitalmu fl-Ewropa minn dawk il-pajjiżi fin-nofsinhar. Ħanispjega għala BNP pariba tinsaf f'dinja ta' mikrofinanzjamenti li hija għalija. Għanna l-esperjenza fil-mikrofinanzi għal pajjiżi kollha ta' nofsinhar u anke ftit fit-Tramuntana fi sħubija ma' l-AD li inna maħħom 16 sena konna wieħed mill-pionieri fil-mikrofinanzi fl-Ewropa. Kemm il-BMP u pariba żewġ banek li mbagħad eh, feġġew f'bank wieħed ilhom jaħdmu għal bosta snin f'ħafna operazzjonijiet ta' sponsorship. Iżda anki x-xogħol volontarju ta' ħiliet ta' assistenza teknika u anki volontarjat li imorru jsegwu proġetti fuq il-post. Il-kollega qabli kienet jgħid kemm hija tant importanti li nqisu dan aspett fir rigward l-arfin finanzjarju li nkun nistgħu nejnu lill-klijenti tagħna bih. 4 snin u nofs ħames snin ilu nidejna saħaġa komplementarja għal dawn l-attivitajiet ta' karità u filantropiċi. Li attività dinjija għanna 300.000 eh, entità li għed t-sellef fil-pajizi ta' nafsenar, għanna 20 istituzzjoni ta' mikrofinanzi f'kważi 10 pajizi, għanna kejl eh, eh, preċis fuq l-impatt soċjali ta' dan kollu u mod partikolari nafu li il-finanzi ta' 50 miljun euro telħaq eh, pubbliku li huwa 80% minnu nisa. Interessati ħafna li nofru approċċ għall iżvilupp tal-mikrofinanzi fl-Ewropa kollha mhux biss fi Franza Ħalma minna sissa. Żviluppajna u Petri kien ħaj jitkellem dwar dan iktar tard, żviluppajna l-finanzi għamilna dan 50 ċirilu, konna t-negozjaw ma l-imsieħba tagħna Franċiżi għadi biex nwaqfu sħubija fil-Belġu. U din dal-waqt ibda fi żmien ġimgħat msejħa MicroStart. U il-Fond Ewropew għall-Investiment u involut ħafna f'dan ix-xogħol din ħatkun l-ewwel esperjenza b'din il-proċedura ġdida taħt progress. U għalhekk dik hija pożizzjoni tal-BNP Paribas. Ħanajt jitkentejn issa dwar il-mikrofinanzi fl-Ewropa meta mqablin mal-mikrofinanzi fil-pajjiżi ta' nofsinhar. Fl-Ewropa hija kuntest żgħir ħafna meta mqabbel mal-nofsinhar hemm inqas minn miljun entità li tisellef fl-Ewropa. U jekk tqabbel il-kapital hemm kemm xejn aktar, kważi 2% għaliex il-pis fuq il-pajjiżi tal-Tramuntana u ikbar minn dak tal-pajjiżi tan-nofsinhar. Iżda fid-dinja -tal fid-dinja kollha il-mikrofinanzi fl-Ewropa hija xi ħaġa mikroskopika meta mqabbla mal-finanzi dinjin. Madanakollu aħna konvinti li hemm ħtieġa kbira, reali. U din il-ħtieġa kull ma jmur kibret mill speċjalment minħabba l-kriżi soċjoekonomika u finanzjarja li dejjem minnha. Tit snin ilu stmajna il-suq potenzjali b Eh, entitajiet li jisselfu li jirrappreżentaw 6 biljun euro ta' kapital. Qed inħabtu wiexna mal-kriżi soċjali llum u ovvjament naħsbu li tista' tirdoppja jew titripla dawn l-ammonti faċilment. Madwar 18 miljun Ewropew 80 miljun Ewropew qed jgħix taħt il-linja tal-faqar u Fost dawn nofs huma nies li diġa qed jaħdmu, qegħdin fil-forza tax-xogħol. U r-rata ta' qatt hija 10% tal-popolazzjoni li taħdem, jiġifieri 24 miljun Ewropew. U għalhekk hemm ħafna nies, qed nitkellmu dwar ħafna nies. Mhux biss dawk tal-pajjiżi tal-Ilvant wara l-waqgħa tal-ħajt tal-Berlin, iżda hemm ħafna pajjiżi anke f'pajjiżi bħal Franza li jridu iwaqfu Eh, negozju eh, ta' daqs zaħir. Issa rridu naraw kif ħanelħu mad-domanda Mbagħad forsi nistgħu nixtarru aspirazzjoni minn dak li rajna mill-pajjiżi ta' nofsinhar. F'dawn l-aħħar tliet tim kont qed nattendi konferenza tal-Pjattaforma Ewropea għal Mikrofinanzi li hija bażata f'Lussemburgu iżda hija aktar timraħ lejn pajjiżi ta' nofsinhar Għanna 280 espert minn xi 120 organizzazzjoni u fit-tmim tal-konferenzazzjoni aħna ħriġna konferenza stampa li għandha tkun online dal-ħodu. Tlet messaġġi bażiċi fihom. U dan jorbot tajjeb ma dak li qed naħbu naħsbu dwar il-mikrofinanzi fl-Ewropa. Iżda titħares lejn il-kuntest. Il-mikrofinanzi bħalissa tinsab fl-Indja f'Andhra Pradesh għaddejja minn kriżi kbira ħafna. Fil-fatt, is-sitwazzjoni prattikament staġnat għaliex eh, u twaqfet minħabba dak li qed iseħħ. U dan eh, qed ixekkel l-entitajiet ta' negozju diffiċli ħafna li jiksbu self jew kompli jagħmlu aktar investiment. Hemm ħafna affarijiet li nistgħu nitalmu minn din il-kriżi. U dan bażikament huwa il-ġabla ta' xewka ta' diskors tiegħi. Fi rigward ir-rati tal nemax, din hija sitwazzjoni komplessa ħafna. Mod partikolari fl-Europa, specialment fil-parti latina tal-Europa, diffiċ li tobsor li tista ġieli ġaħat taħales rata ta' imax ta' aktar minn 2 sa' 5% jekk minnet jissellef minn għandek u għafqir. Dan huwa dibattitu li ilu għaddejja għal 500 sena. 500 sena ilu kien hemm dibattitu fil-dan il-Knisja Kattolika fejn kien hemm eh, stabilimenti li twaqfu fl-Italja li kienu tiselfu, kienu jgħidu li kienu jistet iselfu għal kwalinkwa rata tal-imax. Umbat kien hemm il-Franġiskani li kienu min jgħid li bdow il-mikrofinanzi u hemm u kienu jgħidu li le terfa għall ispejjeż li inti toħloq u rajna kien hemm dibattitu teoloġiku għal bosta bosta snin u dan wassal għal konsil papali li għal li inti tkun kapaċi terfa il- u tlaħħaq ma l-ispejjeż tiegħek u għalhekk irid ikollok rata ta' li hija ġustifikabbli u raġonevoli. Għalek dan wasanna l-modell ta' negozju li reġi. U għalek din it-tilwima teoloġika antika għada prezenti fil-dibattitu. Fil-pajizi ta' nofsenar, il-medja għal self tal-mikrofinanzi huwa ta' madwar 30% ta' rata ta' jamax. ċertu pajizi huwa anke 80% għaliex inkellek musa se jkollok 55% musa tkopri l-ispejjeż tiegħek. U titlaħħaq mal l-ispejjeż tiegħek. Għaliex aħna ma rridux nħbow minn dan id-dibattitu li huwa ġenwin ħafna għanna l-sħobiji, għanna l-sħobiji privati, iżda mandekx t-konvinċi li l-mikrofinanzi jistaw jizviluppaw brati tamax ta' 2% li l-kollega qabli kienet jgħid propju fuq hekk meta kienet titkellem dwar il-modell ta' negozju fl-analiżi tiegħu. U għalhekk m'għandux ikun hemm illużjoni hawn, m'għandux ikun hemm xaħġa ħaġa li inti nagħta xejf dan il-qasam m'hemmx t teżistix xaħġa bħal din. It-tieni punt supervizjoni l-autoregolamentazzjoni u regolamentazzjoni. il pajjiżi ta' nofsinhar l-istituzzjoni ta' mikrofinanzi ħafna drabi ma tantx jkollhom regoli, m'hemmx liġi tal-mikrofinanzi. U jekk nagħtu ħarsa lejn ix-xogħol ta' pionieri li ID għamlet li ID għamlet fi Franza bil-kodiċi u l-emendi għal-liġi biex bekk ikollok eċċenzjoni għal monopolju tal-banek per eżempju jew inkella għal selliefa u għalek kollok autorizzazzjoni li tkun tista tislef biex imbagħad tkun tista sellef. Importanti li dan qafas ma ninjorawx. Il-Kumitat ta' Basel għamel eżerċizzju ta' konsultazzjoni sena ilu riżultati ġo publikati t-letxur ilu dwar is-supervizjoni u regolamentazzjoni tal-mikrofinanzi. Dokumentu huwa ta' madwar 50 paġna twil u jitkellem u jisħaq fuq żewġ aspetti mod partikolari. Hemm bżonn ta' regolamentazzjoni, regolamenti speċifiċi għal mikrofinanzi, iżda fl-istess ħin jgħidu li ma tiġ tagħmel regolament żejjed regolamentazzjoni, għandek bżonn regolamentazzjoni intelligenti speċifika għal mikrofinanzi. Kważi lejn il-modell tal-banek bl-imnut iżda xorta speċifiku għaliex qed tolqot u tolqot nis fqar u tejnom possibilment biex jiftħu negozju ġdid. Iżda fi Franza hemm osservatur li osservatorju li twaqqaf anki taħt l spettora Ġenerali tal-Mikrofinanzi li qed jagħti ħarsa lejn l-ambjent tal-mikrofinanzi biex jara x'inhu u ma nafx kemm din qed isseħħ fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. U t-tielet aspett imbagħad huwa l-mikrofinanzi u l-aċċess għaċ-ċittadini Ewropej. Jiena konvint li l-mikrofinanzi jistgħu jiżviluppaw biss jekk l-investimenti Ewropej l-investituri Ewropej iżgħar jistgħu kontribwixxu għal dan l-iżvilupp. Illum sa ċertu punt huwa possibbli grazzi għall-internet. Hemm siti pal Ivan fl-Istati Uniti jew Babylon jew Microworld fi Franza Babylon u Microworld fi Franza li huwa possibbli li sellef lill-istituzzjonijiet bil-proġetti li bdew biftit euro bħal eżempju 20 euro. U minn tal-inqas dawn is-situ ma regolamentati li jesu importanti mbagħad għandna l-livell Ewropew grazzi għall-internet iżda apparti ċertu pajjiżi bħal Lussemburgu u l-Olanda m'għandekx banek tal-imnut eh, li għandhom permess biex ikunu jistgħu jilqgħu għal klijenti tagħhom fil-qasam tal-imnut. Hija sitwazzjoni paradossali għaliex hemm talba ċara li hemm klijenti li jixtiequ jagħmluh iżda jagħmlu jistgħu jagħmluh biss fih dan il-Lussemburgu u l-Olanda. Il-banek ma jistgħux jiddistribwixxu dawn il-fondi għaliex ir-regolatur tal-banek ma jippermettix dan biex jħares lill investituri Dan ifisser li fondi bħal dawn għandhom skopertura r-riskju u huma sposti għal-riskju għalhekk hemm problemi marbuta mal dan. Dawn kienu ftit punti li xtaqt nagħmel biex nkun nistgħu niddirezzjonaw il-dibattitu. X'nistgħu nistennhom il-faċilità ta' progress. Hemm seba' mit entitajiet li jisselfu, sitt biljun euro ta' kreditu u dan kien bassi li diġa tieħed u dan għalhekk ifisser li ħtiġa reali. Kwistjoni essenzjali hija kif kopri l-ispejjeż fil-istituzzjonijiet ta' mikrofinanzi Ħafna minnhom fl-Ewropa llum ma jwaslux għal profitt. U għalhekk rridu nsibu mezzi u ekonomiji tal-iskala, ekonomiji soft scale għal-jum. Kun importanti ħafna u koll li kollok regolatur f'qafas regolatorju xira. Dan ifisser li kull stat membru rrit jifhem il-tentufiet u l-affarijiet dettaljati ta' kull mikrofinanzi, mhux biss l-aspett soċjali. Nixtieq ngħid ukoll li neħtieġu nevitaw din l-illużjoni li l-mikrofinanzi hija xi ċertu maġija li miraklu tista' taqbad u taqret il-faqar għal kollox Kien hemm il-premju Nobel għal paċi u kien hemm ħafna entużjażmu dwar id-dinja, iżda bil-kriżi tal-mikrofinanzi tal-lum il-ġurnata hemm ħafna dubi dwar il-modell. U għalhekk irridu nixtarru talima minna. Ħafna likwidità jew likwidità żejda li tista' tiġi mill-Lussemburgu jew minn Brussell tista' tkun xi ħaġa ħażina. Irridu nibnu mudell ta' negozju flimkien, nibnu mudell ekonomiku li reġġi biex bekk nimxu l-qoddim. Grazzi tal-attenzjoni, interesat ħafna nisma minn għandkom. Um, Grazzi, mela għanna punti ħor fuq l-agenda x'nittrattaw qabel l-ikel. Eh, dwar ir-Roma, u dan biddinna dan il-punt minn ħabba t tent. Għalek il-kellem il-Salimis minn l ungerija li huwa direttur tal inizjativa ta' mikrofinanzi, is-Sur Kuxulaki. Grazie sew skużawni tassew illi ġejta unek tard, imma l-menu wasalt. Jien naħseb li ħajkolli dibattitu mal-ġar tiegħi li ħajkun unur għalija fil-fatt. Dwar unix nixtieq nibda billi najt illi din il-preżentazzjoni nixtieq nagħmel każ għal MFI biex nwessaw il-faċilitajiet tal-faċilitajt mikrofinanzi minkejja li l-MFI mhux se jifdi il-spejjeż minkejja li e, u ħsab wara kemm ħamel dħul u mhux se tkun autosuffiċjenti. U għalhekk Issa rridu naraw jekk nistgħu x'nerġgħu nirrepetuha u jekk ta' min jipprova jirreplika. Jien qed nipprova nitkellem dwar dan. L-esperjenza tiegħi fuq dan is-suġġett huwa ġej mill-partiċipazzjoni fit-tħejja tal-programm, Kjot program li huwa kumpanija li mixi mitata mitħul u li hija finanċjat minn Digi Reggio mill eh, Roma Pilot. Probabli tafu dwar Digi Reggio x'jiffinanzjaw. Hija kwestjoni ta' pubbliċità wkoll biex imbagħad jgħinu lil ċertu movimenti li qed jippruvaw jagħmlu ċertu ġita u eh, jaħdmu għal ċertu għanijiet u dan huwa parti minn protrett pilota Roma l missjoni ta' KP jettitejn persuni marġinizzati u li huma foqra ħafna, ħafna minnhom huma komu l-komunità Roma biex intejbu situazzjoni tagħhom bid-dinjità billi niprovdom servizi finanzjarji, informazzjoni għajnuna soċjali. Jina nixtieq nitfaċċertu attenzjoni fuq min huma Roma. Forsi mhux hawnhekk din il-kamra, imma anki il-barra minn il-kamra persuni ma jafux minn huma Roma, jasbu li din xi ta' żgħira li jilbsu ħwejjeġ Trump u jiddoqqu l-mużika ma jħobbux il-konformità u bqija. Imma fil-fatt is-sitwazzjoni ħafna iktar komplessa minn hekk u tajb li nitkellmu dwarha fl-Ungerija għandek bej 7-8% tal-popolazzjoni li huma Roma, ġi għandek kważi miljun ruħ Newma Roma huma l-iktar illi jitilfu li jitilfu taħt it-tibdila tas-sistema tal-gvern tal-1990 għaliex is-sistema kienet waħda kifra e, ma kienet politika integrazzjonali id-dizinjata sew. Ġellu Roma jaħdmu industriji e, e, tqal u kienu qed l fil set kooperattivi u xogħol ieħor ta' dan it-tip manwali. pero, però li ġew privatizzat u l-rata ta' għad ta' b'fost ir-Roma 35% u 20% fost in-nisa li għallar li kienet sissa. Eh, kien l-għorum dendek l-ekskluzjoni soċjali għandek tradizjonijiet u drawit tijak li jiġu meqruda, xovjament dawn eh, ġelu għom jaħdmu fabrika tal-ħaddit, kellom eh, qed jgħixu fċertu postijiet li jistaw jxopu ma' kerreji, skejjel segregati, edukazzjoni inferjuri, għandek 80% tal-popolu popolazzjoni sħiħa illi għedin eh, eh, din eh, mandomx edukazzjoni ta' livell ta' skola sekondarja. 70% tal-aħħar ħames u ma fost l-aktar foqra. 70% minnom jgħalaw l-inqas flus, eh, l-inqas pala tħul. Umma issa pala gvernijiet li ġew wara din il-reġim eh, ipprovdu ċertu sistemi ta' benefiċi soċjali ma' apparti li jemenda u benefika u bidlu ftit sistema ta' benefiċi soċjali ma tantx kollha medjat kif nħajsolvu l-problema. U għalek aħna ħsibna illi permezz ta' ma xi eh, ħbib għax dik inizjattiva privata biex nippruvaw noħol xi ħaġa. Aħna eh, aħna rajna ktib, ktib famuż u edna jiva għal illi ma nippruvawx. Għaw eh, mwieħed illi jaħdem fil-banek ukoll fis-settur bankarja, persuni li jaħdmu fil-proprjetà, li fassu dan il-programm. Kien program kbir, aħna dejna minn flusna stess. Umbat e kif kbirna applikajna l-fondi mid diġi Reggio u aħna għanna xi fondi issa. Aħna għanna rridu self loan b'nar kollateral li ma tanċi hija possibbli permezz din ir-regolament ammonti żgħar l-iktar li rridu ġi 3500 euro li qed jipprova jimira klijenti ta' Roma, preferibilment nisa, Pero ndawnu ma personi li minnu minar edukazzjoni, minar xol, minn mux għazin pjanaw li dawdu zawu ma l-skejjel jew għal għaddjar. Aħna għanna skema ta' self aħna rridu minimu ta' erba massimu ta' seba u nużaw peer pressure flok il-kollateral. Aħna għanna provajna nipruvaw niksbu l-flejes mill-gruppi dak li msejħ group lending u aħna qegħdin inħeġġu li jkun hemm eh, ħlas lura jew rimbors ta' kull ġimgħa u aħna deċidejna li niċċarġjaw 10% pala marġini bejn ir-rata ta' tfaddil u self. Ungerija huwa pajjiż diffiċli. Probabilment kulħadd jaħseb li pajjiż tagħhom huwa diffiċli eh, li għax hija regolata ħafna ħafna birokrazija. Per eżempju, pala bank, non huwa interessat li namel dan il-microsocial lending. Għassibna illi da se kollom il-regolaturi u l-kondizjonijiet minna tal-MFI jgħal mikrofinanzjament L-instituzzjoni għal mikrofinanzjament aħna għanna l-bank fuq livell separat mill-MFI. Il-bank għandu ċertu sistemi ta' self illi joperaw u ma stess għax aħna weduna li konna ċertu loans u garanzija l ċertu lo self imma mhux dejjem ġew daw l-MFI għalu illi għedu li ħaj jgħatu foddi jgħamlu tajja pal 4 miljon euro li li wassal għal 1.5-2 miljon kull wieħed. Daw, ta' self u għabxej, ta' servizz ta' bankjari ta' self. Għalina. bat għandek l-MFI kif edna li jentita separata kompletament. Aħna nimpiegaw persuni li jaħdmu fil-qasam li jimmiraw il-gruppi speċifiċi dejjem aħna qatt ma naħnu biħsib ta' dħul. Anke jekk għandna 30,000, 50,000, 100,000 klient. Permezz tas self aħna qatt ma qas ħanifduhom u laqas molan tagħna forsi din attitudni arroganti imma kull minu involut dan jagħmlu jagħmel idħul għaliex minnu jaħdem fil-bank jagħmel idħul. Forsi il-bank ma jimiex ħollu l-distana, ma jagħmel sena li jmiss, minn qed jiżviluppa proprjetà jagħmel flus għax qed jiżviluppa proprjetà. M'għandux jiġi mġiel li jagħti portfolio ta' self fejn għandek 10 jew 15% biss imorru lejn Roma, sempliment biex ngħidu li aħna qegħdin ngħidu nagħmlu xi tip ta' dħul jew flus minn dan is-self. Dan huwa servizz per servizz speċjali xi ħadd ħaj jipprofitta ruħu minna. Jiġifieri il u għal l-impatt soċjali li aħna qegħdin nifukaw fuq. Waħn jiena naħseb li ħanerġa' lura għaliha iktar qudiem illi nista' nirrappreżentaw f'livell ta' numeri wkoll. Aħna qegħdin għandna l-om f'moħħna. Għandna numru f'moħħna. U jekk dan il-numru huwa inqas mill-benefiċċji li nataw l-familja li huma qiegħda u fl-istess jien ħajitilfu il-kontribuzzjoni soċjali min-naħa tagħhom u l-ennaj tagħhom. Mela wieħed irid iżhom l-affarijiet kollha u allura rridu noħorġu b'ammont tajjeb li jista' tassew din il-differenza lilhom. Situazzjoni hija drammatika fl-Ungerija għax aħna ser namtu fondi għal negozji legali. Rridu nirreġistraw is-self-employed li għandhom minn amministrativ kbir ħafna fuqhom, din tagħmilha diffiċli fuqhom, ma rridux persuni li qed jaħdmu minn taħt Hemm xi pajjiżi li qed jagħmlu dan speċjalment eh, għal Roma b'mod speċifiku, por pereżempju ġew Romanija jew il-Maċedonja ma jekk aħna ma nistgħux. Ndaħluhom fid-dinja tax-xogħol din ġenerali mela għal xejn li nippruvaw nagħmlu. Ħanejdilkom li xi hija tan diffiċli li nippruvaw nwaqfu negozji fuq il-suq tax-xogħol fuq livell trasparenti. Roma ijet eh, jirċivi mit-euro fix-xar bħala benefit soċjali li jirti għajax familja bija. Imma mid-dat ta' reġistru bħala wieħed self-employed, ġviet jaħdem għal rasu, il-inland revenue naj qed jassumi illi da qed jaqla minimu ta' 300 euro fix-xar. U suppost qed jħallas l-naj mbagħad fuqhom daw. Jiġifieri mill-ewwel ġurnata minajr ma jkun għala eh, ċentezmu wieħed dan jitħallas l-ennaj. Jekk irid jirġistruħu bħala wieħed qed ibih il mowbajs per eh, eh, wieħed li qed ibih pereżempju l-ħaxix bil-karattun u għandu eżami u biex jasa dak l-eżami jridu jit jistudjaw għal 70 sija ta' Inglis li għandu xieqsam mal kummerċ maġin għandek mara li kważi laqas bistaf taqraw u tikteb illi qed xorta waħda diġa qiegħda tbih il-ħaxix bħala xola Biex kunti s tieħu l-benefiċċji soċjali u ċertu flejjes xorta tittardi dan l-eżami. id-dinja problema li aħna rridu nsolvu li hija problema tal-brokrat. Aħna rridu nidentifikaw ghettos li huma prominenti u xaħat li forsi aħna rridu identifikaw tal-persuni, ġba fissir għidu għun bil-forsi Roma, kek ma jkunux Roma, nejnu għom. Irrit ikun hemm ovvjament gruppi jinħalqu fuq livell regolari, ikun hemm laqat li jsiru kull ġimgħa. L-ewwel nett hija diffiċli għax dak li jkun ma jafdakx, imma bil-mod il-mod jirnexxilna. L-idea tagħna li qed pjana għadi li nippruvaw naqdu dan l-isforz ta' ta' eh, ta' informali ma' Parir li jgħinhom li jippruvaw jaraw kif ħajamlu xi tip ta' kummerċ, negozju, nejnuhom biex jaħsbu ftit dwar jekk kif ħaj kif ħaj waqfu l-negozju tagħhom, kif għamlu l-flus, kif ħajqasmu l-flus, kif ħajfadlu l-flus, kif ħajħallsu pereżempju investu f'ċertu affarijiet, pereżempju kidu xi karozza. Jiġifieri qed isutna tuwa parir dwar il-negozju tagħha li jixtiequ jibnu illi klienti tani ma m'għandhomx idea tagħha dwar qatt ma rajta qatt ma rawha. Aw ma kellhom esperjenza fejn kellhom persuni illi ġew soltu eh, fuqhom jgħidulhom intom tridu l-ħnieżer u jgħidulhom iva u wara ftit xhur jerġgħu jiġu daw jridu l-flus li jagħmlu mill beħta dawn il-ħnieżer. Ġbir eh, nagħmlu qed nieħdu approċċ differenti. Għandna kriterji speċifiċi aħna ngħidu li 70 jew 80% jitħalsu jitħallsu lura. Inkella muster nirrakkomandaw dan il-programm. Insom għal-kol tafu iċ-ċifri fl-Azja tax-xlok. Imma naħsibx illi l-kol jista jitħallas kollu kemmu, ma l-mennu jek għandek 70-80% li jitħallas mela għandek il-marġni kbira li tiġi koperta u l-bank kun jista' fil-bija. Aħna rridu li l-klijenti tagħna jieħdu lawn ieħor, tini lawn li dawn huma klienti tagħna qed ħalsu biex għalmenu bekk ikun qed juru li l-kummerċ tagħhom qiegħed jaħdem bil-mod il-mod. Qed ippruvaw naraw eżattament kemm ħajjiswilhom dan il-lawn u teoretikament jekk dawn in-nies li għedin nejnu, għedin jgħalaw li l-gvern fl ħamil laħarax dawn qegħdin jifrankaw mill benefici soċjali. Aħna diġa għanna sistema ta' monitoraċ. mil bank Dini u l-UNPDPR Jien nixinajt li nix ħaġa sabiħa li tasew it-tikferħa meta titħol f'dawn l-irħula għax dawn qed jgħixu f'kondizzjonijiet tal-biża' u ma jistawx eh, jiexu fuq dan l-ammont li li għom fi xar, jallura jaħdmu minn taħt, ma jafdaw l-ħat ovvjament għax l-lima l-min taħħom għom. Eh, eh, Għammat, bil-mat il-mat meta jibdaw jafdawna, jibdaw jihdu għos, dawn il-laqat ta' kol ġimma, jibdaw ma xurxin. inkol nistom nejdu li dawn, dawn, dawn, raw transformazzjoni kbira f'dawn il-komunitajiet, hemm min jitħaq min jiġi fil-laqat u jgħidu li le dan jitħaq bik palma jagħmel għajamlu ħaddieħor, aħna jgħiduna le dawn irridu t-tifla tiegħek, dawn irridu jieħdu lkom fluskom. Kienet mirak, kien miraklu meta l-persuni li tassew baqgħu jirsistu u baqgħu jiġu fil-laqat kien irnexxilhom xi ħut minnhom ukoll tawhom xebax hemm min jiġi mill-familji tagħhom stess qolhom mela sandkom il-flus issa għandtukom xeba. U jekk intom mentinux il-flus mela ħa taqalawha. U ħana l-estej preparajnijom għalli għadi. Ma sax nżommi kom iktar, mandiġ wis iktar xinżit, jina nistanejt li importanti ħafna li għalli. Ma nistgħux nistennew il-organizzazzjoni bħal di tittamel il-flus mux l-organizzazzjoni ħajrendi bis jekk inti ħataqbad organizzazzjoni eh, toroq oħra differenti. Għalek, naħseb il l-Unjoni Ewropea għandha forsi tkun ġentili biżiet li toħloq fondi għal organizzazzjonijiet fejn mhumiex il-fondi illi huma huma koperti ma spes operattivi għax il-fondi issibhom iġibhom minn ximkien hemm banek oħra. Jiena ċert mija fil-mija illi <laughs> hemm min u pal-pari bank u oħrajn li jkunu ħafna interessati li jajnuna. U interessati oħrajn. Jiena nasab il-banek jihdu gost jagħmluha, ma ma jindux joqogħdu jumbat joqogħdu jgħaddu minn proċeduri u xogħol kollha li dan dan it-tip ta' proċedura tinvolvi. Għalhekk ispejas operattivi jridu jkunu koperti u dawn u dawn jiswew il-flus. Aħna nittamaw illi il-Paribank u l-UNDP ser jappoġġawna fl-inejdu u nirnexxina, grazzi tas-sew. Uh, grazzi tassew, mela l-aħħar kellim qabel ma nagħdu għal-mistoqsijiet il-manager ġenerali tal-Microstat is-sur Zaki. Zapi. Jina nirrepreżenta Senjura Novak illi minħabba problemi ta' saħħa ma setax tkun hawnhekk fostna llum issa qabel. Ma nitkellem dwar dan is-suġġett. Ħantikom xi informazzjoni fuq il-mikrofinanzjar Inni naħdem fuq dan is-suġġett għal 20 sena issa u hija xi ħaġa importanti ħafna fost fari pajizi l-oħra żvilupp ta' servizzi. Li f'xi pajjiżi kien marbut ma' żieda fid-di industrializzazzjoni, kriżi ekonomika u kol affettwat l-iktar vulnerabli fis-soċjetà u dan wasal għal kontribuzzjoni tal-żvilupp tal-mikrofinanzjar tal mikrofinanzjar fl-Ewropa. Palma qal is-Sur Diluzzi irid ikun hemm jew kienem għanzi anzi iktar involviment minn l-idea u l-kunċett tradizzjonali ta' banek fejn dawn setaw jeżerċitaw is-responsabilità tagħhom soċjali ta' kummerċ, imma u kien kienem iktar responsabilità u għajnuna mill-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea dawn fil-fat waqfu għat ta' strumenti dan is-settur, eh, eh, għajnuna finanzjarju strumenti finanzjarji, twaqfu f'qafas ta' ħafna inizjattivi mill-2007 il-numru 3 u strument finanzjarju ta' 20 miljon euro u minn 100 miljon euro daħlu fis-seħ minnaħat tal- il-Fond Ewropew ta' Investiment u il-Bank Ewropew ta' Investiment. Kif ukoll program ta' għajnuna bl-isem Jasmine li tniet f-2009. Dawn il-mizzuri, eh, f-xet nejt għawnek, mm, miex faċli li wieħed jizom mill-lat legali u mill-lat istituzzjonali tan-micro finanzjament Għalax hemm ħafna xkili li wieħed irrid jieleb f'dan ir-rigward. U rrid isir iktar fost stati membri, ħafna stati membri m'għandhomx affazz regolatorju biex jippermettu li jkun hemm dan il-mikrofinanzjament fl-Ewropa. Minnaħa termini ta' regolament finanzjarju. Tikom zix eżempi li kienu wkoll msemmija mill-Emmanuel. Il-rati ta' self ta' flus u użura l-istati membri għada prevalenti għal dak li huma dak li huwa self ta' monti żgħar. U hawnhekk qed nitkellmu mill-att regolatorju. U u kol minnu illi memx zvilupp eh, armonizzat f'dak li huwa il-xogħol indipendenti fost il-pajjiżi varji fl-Ewropa. Għalek, taj, huwa tajjeb illi permezz ta' mikrofinanzjament noħolqu ġertu għodda finanzjarji pal per eżempju għanna Jasmine u Progress li jippermettu illi ikun hemm ċertu portfolios ta' kreditu li jiġu garantiti brati interessanti ħafna u li jkunu nistgħu niksbu fondi, forum ta' kapitali jew għajnuna teknika biex tinata lil dawn il-imprizi zar ta' mikro finanzjament, speċjalment dawk li tinħolqu. Bar eżempju nistantikom jgħan il-twaqif milux tal-kooperativa kooperativ zaħira ta' għajnuna ta' mikrokreditu jismu Microscard. E, eh, BNB Paribas Fortis fil-Belġu kif ukoll Iġvendak il-Franza, il-Belġu kol il-Fond ta' Investiment Ewropew MicroStart inħalla legalment settembru 2010 u għal-frott ta' kooperazzjoni ehm, mal-LEDI u l-BMP Paribas. Imma għatma ma kienem kooperazzjoni ta' skabaw illum fostom u fil-fat waqfu din il-mikroinstituzzjoni li għandu jilqa il-ewel klienti f'jannar 2011 fiħdan il-proġett pilota li qed jidsir f'żewġ eh, eh, kwartieri Brussel għandek 1.2 miljun euro bħala għajnuna ta' bidu tal-flejes tal-bidu li ta' jgħatu eh, BMP Paribas Fortis e u u koll kif edna ntamaw il-Fond Ewropew Investiment. U l leddi u koll ħajġib miaw l-esperienza franċiza bina A partijek BNP serjati linja ta' kreditu ta' 750.000 euro fuq 42 xar sakemm Microsoft kun tista' terġa' tibda rittir finanzjom um, fuq il-livelli tal-suq. U unittamaw illi il-AFI ħajkunu shareholder fil-kumpanija eh, sal-Deċembru 2010 u nittamaw illi dawn ħajħol u modell lokali għal xferat fl-Europa tal-Punent huwa sobija pubblika privata illi għandallan illi tappoġġa li importanti ħafna di minn mit klient ġdid fil-stadju ta' pilota tagħhom. L-aħħar għal-għana ħari li ħan nipruvaw niksbu huwa li naraw li il-modell ekonomiku tal-microstart jista jiffinanzja ruħu bejn issa u s-2017 u bekk ikun jista ċerta li jkun sostenibli fuq ismin twili jkun għal benefiċi tal-klient. Imma rġu nidħlu iktar fil fond dwar passi li tieħdu sissa jekk il-mikrofinanzjar jirti kompli zviluppa fl-Ewropa aħna għandna żewġ elementi kruċjali hawnhekk. L-ewwel wieħed hija illi l-tul fisseħ minaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej tal-programm ta' appoġġ għal dawn istituzzjonijiet żgħar ta' mikrofinanzjament. l għodda eżistenti permettew illi dan l-istituzzjonijiet jiżviluppaw b'mod sinifikanti imma mhuwiex adattat għal istituzzjonijiet żgħar ta' kreditu illi ma jistgħux ġestu l-istess sofistikazzjoni fil-faċilitajiet li joffru u possibilità ta' finanzjament żejjed għalhekk għal ideja li nwaqfu serje ta' sensila ta' pakketti ta' servizzi għal dawn it-tip ta' inizjattivi żgħar dawn il inizjattivi mikrofinanzjarji uh, jista' konna għodda indispensabli pal garanziji tal-kreditu kif ukoll sussidju li ma jistax jiġi rimborsat. U l-IMF hawnhekk abbażi ta' dan ta' dan il-business plan juża il-kapital startup kif u xira. It-tieni sfida, il-suq tal-sfida tas suq wieħed u il-xol għamil maħal jaħdem ar rasu. Iżvilup madwar l-Ewropa hija waħda hija ijen jidun ħaffu. Minn Franza mwara l-2009, jew mill-2009, il-mina jaħdem ar rasu ra inizjattiva li nħolqot ta' miet ta' eluf ta' imprizi li inħolqu sabiex inkunu nistaw inħadġu dan iżvilupp statut Ewropew jista' jinħoloq dawn is-snin li ġejjin se jagħti l-imprenditori żgħar Ewropej aċċess għas-suq li huwa favura għalihom. Il-qafas regolatorju wkoll dan irrid jiġi streamlinjat sabiex ma jkonniex ċertu kwalifiki partikolari li hu meħtieġa biex wieħed ikollu aċċess għalihom u dan għandu jħeġġeġ illi wieħed jerġa' lura għax-xogħol speċjalment fost iż-żaża speċjalment dawk illi ma għandhom kwalifiki. Issa, l-aħħar sfida hija rigward proposta biex noħolqu qafas ta' statut favorevoli għalan ta' mikrofinanzjament. L-iżvilupp ta' l-imprenditarjat soċjali madwar l-Ewropa, kim sejħa Social Coalition fl-Ingilterra, Positive Entrepreneurs fil-Belġju, jifisser illi l-aspet soċjali qed jitla fuq l-ilma u għalhekk aħna irridu li konna soluzzjonijiet sostenibli li il fejn il-lat pubbliku u dak privat jiġi indikat jkollhom indikaturi li jistgħu jittużaw fiħdan istituzzjonijiet ta' mikrofinanzjament. Dak li hum sejjaħ il-microstart jista' jara progress meta jara f'dawn it-tip ta' istituzzjoni ta' mikrofinanzjament u jkun hemm eh, tqabbil bejn il-modelli li diġà jeżistu fl-Ewropa. Il-konklużjoni hija li l-mikrofinanzjament jista' jgħin il-bidla ekonomika billi jagħti għodda lill-imprenditori u li joħloq impjeg f'sitwazzjonijiet diffiċli il-mikrofinanzjament jista' jkun strument ta' demokratizzazzjoni ekonomika li tippermetti iktar li ċittadini jistgħu jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom. Jista' jkun kontribut għal eh, tniġi eh, nizġa soċjali u tista' tikkontribwixxi kważjoni soċjali fl-Ewropa. U jista' jgħin il sfit tal-globalizzazzjoni, grazzi. Thank you for keeping Grazzi ħafna, tajt tajti president jina għandi l-intenzjoni li intem dan, da, di diskussjoni sa nofsinar biex mbatt nitkellem fuq ir-Roma l-ewwel membru parlamentari li għandi fuq il-lista għandu l-kelma. Jew għandha l-kelma. Għandha l-kelma fil-fatt. Grazzi, Signora President. Nifraħlek li ġibtu daw l-esperti għal din il-laqa għanna xorti tajba Nirringrazzja lil daw l-esperti għal dawn il-prezentazzjoni eccellenti. Isur Ljon tkellem fuq l-implementazzjoni tal-mikrof, tal-faċilità tal microf and finance. Nixtieq nkun naf kemm għandna bżonn flus fis-suq għal dawk il-kumpanji li ħajjibdew. Però għandi sorpriża bil-livell baxx ta' assorbazzjoni hemm xi raġuni għal dan u hemm xi kampanja ta' informazzjoni li mhijiex biżejjed u li maħniex qegħdin eh, dawn il-flus li mhumiex qegħdin jaslu għand il-benefiċjarji nixtieq spjegazzjoni jew kjarifika dwar xi ħaġa oħra li jina, jina mħazba fuq għaw Inti intiet li fl-Europa tal-Vant, il-fondi jmorru ġeneralment biex jappoġġjaw il-nies Roma waqt li fl-Ewropa tal-Punent daw il-fondi jmorru biex jgħinu il il-microeconomic growth. Jina minix ta' kontra ir-Roma qed tajt il-kelima, jina ġeja minn pajjiż fejn hemm minoranza tar Roma, imma u aħna narawha bħala kultura multietnika, multikulturali, naf kif nafu kifa na, naħdmu mar-Roma, roma u il-kooperazzjoni tagħna mar-Roma hija waħda tajba intqal li nistaw nitriplikaw il-fondi imma għalu koll il-microloans u ma faċilità ta' riskju għoli li tiddependi fuq spejjes eh, ta' ġestjoni għoljin. Jak dan huwa l-każ kif għalis is-sur Deluzzel, għanna nizguraw il-fondi huma eh, eh, jintużaw b'mod effettiv hemm xi monitoraġġ dwar l-effiċjenza tal-użu ta' daw il-fondi li tista' ta' iddawwalna biex insibu soluzzjoni taħjar għal futur jina naqbel mas-sur Kollusek li qal li organizzazzjoniet li appoġġjaw negozji huma kaotiċi u forsi tkun taħtieġa li niklassifikawom dawn poġġuhom eh, fl-ordni u nintroduċu livell tajjeb ta' appoċċal għal dawn in-negozji imma dan hu il-mod biex biex biex insolvuha din il-problema għandna għodda strumenti biex naslu għal din is-soluzzjoni verament nixtieq verament kontenta bl eżempi li li imsemija mill-wieħed mill-esperti fil-proġett tiegħek inti ġibt il-sentimenti u raġuni fl-imkien li mhix dejjem faċli inti prezent daw l-aħjar prattiċi x'imkien ieħor għax forsi tkun idea li dawn nippromuovuhom fl-Ewropa u fid-dinja kollha kemm Grazzi. Is-Sinjor Umran, imis. Iva, grazzi. Nishti ngħid kemm kien interessanti smiħ li kellna dal-għodu għax għandna esperti veri hawnhekk fostna illi qed jitfawna E, idejat għal konsiderazzjoni tagħna għal dibattiti jiżjed. Allura grazzi President, nixtieq insaqsi l-esperti xi ħaġa illa li xumma għalluna kemm kien diffiċli biex l-iktar kif il-microfinance hija tjaffetwa l-iktar foqra li għanna fostna u allura il-nisa fqar ħafna kif qed jibbenefikaw minn dawn is-sistemi ta' microfinance illa lix huma n-nisa li huma n-nisa huma beneficjari importanti għal dan fuq livell Ewropew. Allura dinja kwistjoni importanti Grazzi ħafna. L-Onorevoli Schröder huwa eh, ċali li għanna li ju interessanti l-eżempju Ungeris kif il-fondi tal-microfinance qed jiġu nkoraġġuti imma dak li ju kurjuż huwa li għanna fondi sar ħafna u ma nużawx li SF din hija xi ħaġa tista' tiġi sussidjata. Hemm pajjiżi oħra fejn l-affarijiet saru aħjar. Forsi allura hemm eh, il-fondi huma żgħar wisq, hemm ftit wisq flus, u allura dan il-Fond Soċjali Ewropew għandu faċilitajiet ta' medda ta' żmien twil. Allura jina sorpriża kif mhumiex qegħdin jintużaw dawn il-fondi kont sorpriża wkoll kif il-progress reġistrat huwa eh, bil-mod ħafna. Intom għandkom qudiemkom eh, problemi li qegħdin fuq il-post minn dawk li jisselfu. Mbagħad nisimgħu l istituzzjoni finanzjarji li jgħidu li jridu jkomplu jaqilgħu iktar flus. Daw iż-żewġ punti kif se insensewġuhom flimkien? kif ħajitlu f'xulxin biex jaqblu? L-istituzzjonijiet fuq il-post eh, ħajatukom lura il-ħajatukom lura l fus l-selfu u min se jkun kapaċi ta' riskju. Dini operazzjoni li kien fija ħafna riskju. Imma hemm xi benefiċċji li għandhom isiru x'imkien u jkun interessat bħala eh, għal fond ta' investiment, kif qed intaħdmu intom? Jina naf, qed tajt il-kellima li l-EIB mhuwiex ippreparat li, li patti għal riskju, ma fil-fatt iħallas għal-jom. Il-President, l-axar kellim, nissuġerx il-Pres li mannix żmien u naf li l-esperti għedin jihdu noti, forsi tistaw tatuna il-risposti it-tweġibit ta'kom permezz ta' e-mail u dawk il- għax irridu nsibu bil-fors ħin għas suġġett ta' Roma. Raġuni qed nagħmlu dan huwa għax ħafna mit trains u titjirid blajru ġew kanċellati u allura importanti li l-lum nispiċċaw fl-erba ta' wara nofsinhar. Dawn huma ċirkustanzi eċċezzjonali forsi nistaw niddiskutu xi punti fundamentali qed jisaqsi wieħed minn esperti. L-Onorevoli Gonz. Jien għamilt ħafna mistoqsijiet u rċevejt xi tweġibiet ta' xi mistoqsijiet li ma kenniex risposta għalihom. Kien f'ċertu sens kien interessanti dan is publiku, pubbliku Nixtieq nenfasizza li aħna ma naħsbux li faċilitajiet tal-microfinance huma tweġiba ma jistgħux iwieġbu l-problemi kollha soċjali. Imma il-prezentazzjoni ta' Sur Ulak kien wera b'moċċar ħafna li dinja għodda li tista' tgħinna għal għal nis zvantagġati u nis bħal Roma imma naħseb li huwa misunderstanding illi fl-Ewropa tal-vant ħafna mill-flejjes tal-microfinance huma diretti lejn il-Roma dammu veru xejn qed il-kellima. Nixtieq ukoll ninkoraġixxi l-organizzazzjoni ta' ġestjoni biex tinfetaħ iktar u biex tiffoka iktar daw il-gruppi zvantagġati peress nafu li dan huwa possibbli u nixtieq enfasizza dak li għal is-suċeder iktar qabel illi bażikament li jessef ħadd tiffinanzja l-ispejjeż ta' kuljum biex ngħidlek tal-amministrazzjoni ta' għal daw il-gruppi. U nasab dinja parti essenzjali jekk din ir-risorsa hemm bżonn li tkun użata b'mod sew u nassiguraw ruħna illi tasal fidejn min, min lejn min hija immirata. Dan huwa il-programm li aħna rridu nilħu il-daw il-gruppi li iktar zvantaġġati inti u koll semmejt li mux realistik li kollok, realistiku li kollok interess ta' e, e, fil-mija sa' fejna fien, dan huwa in, interess raġonevoli jekk dan jiġi mill-uħ minn min dawk li suppost għandhom jużawhom. Allura jien nixtieq verament nara l-ewwel rapport u nemmen, non it-tama, li jintom għettamlu sforzi ta' komunikazzjoni biex jissibu intermedjarji f'pajjiżi differenti. U anka nitkellmu fuq l-outreach, nispera li jintom tamnu sforz f'dan u nixtieq nappoġġja wkoll illi għalija l-operazzjoni mixin bil-mod ħafna ħafna ħafna naf illi hemm ħtieġa ta' żmien u anka għall-operazzjoni u anka importanti għan nis li għedin vera fuq il-post biex ikunu jistaw jaħdmu. U importanti li jessef ikolla din il-kombinazzjoni ta' dawn it-tip ta' fondi u anka l ispejjeż operazzjonali importanti allura li jkollna dan it-tip ta' taħlita għat-twettiq ta' dal-programm. Nisperaw u nittamaw li jkollna dan il-rapport iktar bilanċjat il-President. Jiddispjaċini kolli nala dan il-kumme, dan il- dan il suġġett illa jiex id-dibattitu li jmiss huwa fuq ir-Roma. Allura importanti li aħna fil-fatt natu ħin biex nisimgħu id-dibattitu fuq ir-Roma. Niskuża ruħi però u grazzi ħafna lill-esperti nispera li jintum ħattu noti, jekk possibilment tistaw tibatulna bl-email li segretarjat mux biss li natukom it-tweġibiet, li naddu t-tweġibiet l-onorevoli membri li jamluwom, imma jidispeċini u koll li minħabba temp kifinu kellna ċerti problemi fl-attendenza. Grazzi ħafna zies esperti tal-prezenza ta'kom. Nispera li mandkomx ħafna diffikulta biex tmorru l-ura u naf li dik kienet diskussjoni taħtiġa kbira. Jiddispeċini li kienet ġurnata bis-silġ u, u issa minnu fih naddu għas-suġġett li jmiss biex titkellem u biex tippreżenta il rapport dwar ir-Roma, is-Sinjura Kinga Gonz. Kinga tista titkellem għal massimu ta' erba' minuti. bat tlet minuti għal kellim li miswara jkun baġġix minuti għal min jitkellem. Ma rridux inżommu l-interpreti għal iktar minn nofsija ta' għal nofsinar. Mela, hmm. Sam, eh, Hemm diversi kwistjonijiet doppji li qed isiru u dwar il-kwistjonijiet tar-Roma. Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il-kuntest u ċirkustanzi Intom għanna l-assoċjazzjoni bbażata fuq l-artiklu 50 u li ħareġ mill-konferenza tal-presidenza ifisser li jiena kelli nippreżenta l-opinjoni tiegħi anka qabel ma saret id-deċiżjoni mill-konferenza tal presidenti u anka qabel il-verżjoni finali tar-rapport ma ġi preżentat. Allura bażikament jkollna bżonn iktar żmien biex naħdmu fuq id-dettalji u biex nikkoordinaw l-affarijiet. U jina verment naħseb li huwa sforz importanti kellna smieħ pubbliku il-jumejn ilu fil-Kumitat Libet dwar dawn il-kwistjonijiet u il-ħidma l-oħra il li nikkoordinaw il-iskadenzi tagħna jiġifieri dawk tal-Kummissjoni il-Komissjoni qalet il-juma se jiprezentaw il-komunikazzjoni ta' segwitu fuq il-komunikazzjoni ta' e, ta' Roma fid disa ta' April. U għanna naraw l-ewwel verżjoni tal-komunikazzjoni e, tal-Komissjoni qabel ma nifinalizzaw il-verżjoni. kella nitilfu l-momentum biex ninfluenzaw e, u biex b'xi mod nikkoordinaw mal-Komissjoni u jider għax il prezidenza Ungeriza qed tħoss qed ikkonsidra bħala priorità di se tiġi diskussa f'Ġunju fil-Kunsill Ewropew jiġri għandna ftit żmien biex naħdmu fuq u allura din hija l-iskadenza li hija importanti ħafna imma xaġa fuq il-kontenut u verament ħan nitkellem fil-qosor, Signora President, ma rix nitkellem ħafna fuq il-kontenut għax kulħadd se joħoda meta issir tradizzjoni fil-lingwi kollha ma rridx nitkellem ħafna fuq l-opinjoni tiegħi fuq is-setturi prinċipali tal-problema tar-Roma illi diġa ġew koperti f'rapporti differenti li nixtieq nitkellem fuq l-implementazzjoni ta' daw il-miri. <coughs> Dwar l-użu tal-fondi Ewropej mux il-kwantitajiet li huma problema ma kif naslu għal dawk li għandhom l-aktar bżon ta' appoġġ, xtip ta' programmi li għandhom jiġu appoġġjati jew finanzjati minn daw il-fondi li għandhom ikunu iktar komprensivi u iktar flessibli għall-iżvilupp u hemm bżonn li jkun hemm attitudni ta' żvilupp f'dan u importanti li fil-strateġiji nazzjonali għal 2020 għandu jkun hemm sezzjoni dwar it-tnaqqis tal-faqar u kapitlu kol speċjalizzat fuq ir-Roma u kif intejbu s-sitwazzjoni tagħhom. U dan u, u għabbażi tal-direttiva tal-protezzjoni tad-dejta u l-użu tal-fondi kun importanti koll l-insasu organizazzjoni internazjoni bħal l-OECD kif jistaw jitru dwar fis-service dwar is-sitwazzjoni fir-Roma. E, fondi biex jiġu diretti fuq antisegregazzjoni, etc. U dawn jiġu e, monitorjati skont il-benchmarks li jinataw u kif daw jitħlu fuq anka kif daw ikollhom x'jaqsmu ma' fondi oħra Ewropej. U anka kif jaħdmu fuq livelli kollha lokali, nazzjonali u Ewropew. Jina kontenta biex nara l-emendi u nittama verament għanna naħdmu biex ikon innaraw emendi ta' kompromess ma anka mal kumitat li joħor biex naslu għal mod kif nistgħu ninfluwenzaw il-Kunsill u anka il-Kummissjoni li għallejata importanti u potenzjali għalina. Grazzi. Grazzi ħafna u naf li huwa diffiċli biex inti tkun daqshekk fil-qosor issa rapporter għal tlet minuti mill-Kumitat ta' Libertajiet Ċivili. Grazzi Sinjura President, eżis kollegi, nixtieq inħoddi l-opportunità eh, biex inkun nista' nitkellem fuq dar rapport tiegħi, però l-ewwel nixtieq nirringrazzja ix-shadow tiegħi Kinga Kenz għal din l-opinjoni daqsej dettaljata. Ħafna mill-punti huma bażikament eh, dawk li jinti qed tfassar fir-rapport tiegħek, allura jiena kuntenta biex nappoġġjuhom kompletament. Jekk tippermettili, immur lura għal punti tiegħek u nikkomenta fuq xuħut minnhom. L-irnexxi naħseb fuqhom. L-ewwel, l-iktar ħaġa importanti, l-iktar vantaġġ fl-opinjoni tiegħek li hemm miktub fir-rapport tiegħek huwa il-fondi. U f'xedder fil-paragrafi tiegħek inti qed titlob li jkun hemm programmi iktar diretti u iktar immirati u li jkun hemm ukoll komplementarjetà rabta fost il-fondi kollha dak li għandhom xaqsmu mal-finanzjament tar Roma. U anka il-cross financing li qiegħda semmi fir-rapport tiegħek. U aħna tallimna wkoll smajna il-burokrazija żejda li hemm fost NGOs differenti u dawk li għedin jiprofaw li jirċifu finanzjament u daw kolla u important, punt importanti ħafna li jina assolutament naqbel maħħom u nappoġġja, specialment fuq is-sostenibilità għax il-finanzjament fuq medda ta' żmien twil ta' daw il-fondi ta' strutturali xi kultant huma problematiċi, speċjalment allura dawn huma importanti meta naraw xħareċ bħal bħal rapport u li diġa tnaqsu, speċjalment għas-snin sal-2013. Importanti kun hemm sinerġija bejn l-organizzazzjonijiet kollha imma mhux biss anka bejn il-politiki Per eżempju, l-politika reġjonali, politika ta', eh, ta fondi importanti, kif ukoll il-problemi amministrativi li jidħlu fl-implementazzjoni. Din hija ta' kbir xi kultant. Hemm bżonn allura li daw il-problemi jiġu eliminati biex bekk nam nieħdu li nistgħu mill-potenzjal. Fil-paragrafi tnax inti qed issemmi wkoll l-importanza differenti tas surveys fuq is-sitwazzjoni soċjoekonomika tal-Roma u kemm importanti li jkollna dak il-programm u dinja xi ħaġa li hija tajnuna kbira lija għax fil-paragrafu 8 tal-rapport tal-libe għedin jitolbu li kunem tip ta' crisis map biex aħna kunu nistgħu niprofaw nimmiraw dawk l-iktar postijiet fejn hemm gruppi vulnerabli u zvantagġati tar-Roma u dan għandu koll jagħmel tajjeb biex aħna niġġieldu il-dawn l-aktar nies vulnerabbli f'dawn iż-żoni għax dawn jibqaw sejrin f'ċirku u jibqaw fl-istess situazzjoni miskina tagħhom mingħajr ma nkunu nistgħu ngħinuhom u mingħajr ma jgħinu lilhom xulxin. li allura tajjeb li nkunu nafu li huma dawn iż-żoni ta' kriżi biex bekk inwaslu daw il-fondi lejhom. Jien qed nargumenta li huwa għatajn għaspiza mill milli jeskalaw il-problemi mbagħad l nintervjenu dak iż-żmien. Fil-paragrafi 11 jiena kuntenta li inti edha tappoġġa l-ideja ta' responsabilità tal-Kommissjoni f'da kollu. U anka li jinti qed l-Istati membri għal miri konkreti u speċifiċi. U miri eżatt meta niġu għall-istrateġija 2020. Imma hawnhekk nixtieq nenfasizza li hemm overlap parzjali mhux sħiħ bejn iż-żewġ inizjattivi. Dawn iż-żewġ strateġiji f'xi punti qegħdin ikopru lil xulxin, imma f'punti oħrajn imsemmin fir-rapport tiegħi li qed jitolbuni jitolbuna għal strateġija separata, dawn jirrinforzaw il-xulxin però mhumiex identiċi u nenfasizza fil kidma ta' xogħol U l aħħar rimarka tiegħi u naġal imdullura l-Kommissjoni biex ikonna entità speċjali biex timmonitorja u tiċċekkja is-sitwazzjoni finanzjarja tar Roma. U importanti allura li il-ħidma li għanna bħalissa illi aħna sitt snin nitolbu li kunem task force mux biss e, immira tal-lejn in tar Roma ma xi ħaġa li, li tkun task force fuq livell oli u li tara illi eh, għaddejja għaddeja ħidma serjetà serjetà immirata li jinnis Roma. Jiena interessat allura nkun naf x'qed jiġri b'mod ġenerali fuq il-pjattaforma tar Roma dwar benchmark indicators daw joħorġu mill-punti eh, importanti tal-studi l-evalwazzjoni tal-impatt pero eh, għanda tkun il-Kummissjoni li tistiden l stati membri differenti biex joħol u huma stess dawn il-benchmarks. U fil-rapport li bejjina nejt li jina nemmen verament li għanda tkun il-Kummissjoni li tagħmel dan b'mod indipendenti minn kull entità oħra u anka li tkompli b'dawn l-isforzi bħala eh, faċilitajiet għax ħajkun proċess twil wis. Grazzi ħafna. Um, Uh, Mrs. Hirsch. Grazie ħafna, Signora Hirsch, l-ewwel, mbagħad signora Delli. Nadia Hirsch. Madam Chair, um, I'm speaking. Grazie, Signora President. Qed nitkellem f'isem Signora Wellström il-Shadow. Importanti li naraw li l-kwistjoni ta' Roma titla l-agenda tal partit interessati kollha l-istituzzjonijiet. Wasal iż-żmien li nibdew nimplementaw dak li deċidejna. U s-Sinjura Gernish, taħseb li qed tagħmlu pass tajjeb fid-direzzjoni tajba. Aħna rridu ninkludu dawn affarijiet fl-opinjoni, rridu nsejħu lill istati membri kollha biex ikollhom approċċ holistiku sabiex jaġixxu ħanilħu l-anijiet mod aħjar fir-rigward l-inklużjoni soċjali tal-popolazzjoni Roma. Irridu nisħu li waħda mill-problemi li qed naffaċċaw hija s-sitwazzjoni ta' Roma li għada ma tantx qiegħda tinsa fuq l-aġenda l nsabu l-bot minn soluzzjoni. Issa rridu naraw li nimplementaw dak li niddeċidu. U għalhekk għandha bżonn koordinazzjoni, riżorsi u t-tisħiħ tal-awtoritajiet lokali u l-entitajiet lokali. Problema li rridu nsolvu huwa l-fatt li r-Roma m'għandhomx dokumentazzjoni fil-fett m'għandhomx eh, u maħisa mill-karti, m'għandhomx dokumenti u ilhom jgħixu f'dak il-post il-ħajja kollha. U għalhekk importanti l-istati membri jkunu jistgħu jgħidu li persuna tkun tista' tajt li apparti mill-komunità, speċjalment għax ilha f'dik is-soċjetà. Hemm pereżempju tfal li huma esklużi li jiġu ehm, daħla fis-sistema ta' edukazzjoni u ma qal dan għaliex m'għandhomx id-dokumentazzjoni xieraqa. U għalhekk irridu nkunu nafu dwar li moddi, irridu naraw li nagħmlu eh, Titji par Roma. Punta tluq tajjeb hija li kunem marfin aħjar dwar ir-rapporti mmexxija mill-Aġenzija ta' Ġnus Maquda Drittijiet tal-Bniedem u Drittijiet Fundamentali. Għalhekk nixtiequ nfakru l-obbligi skont il-Konvenzjoni Ewropea tal-nazzjonalità li tajt li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni fil- liġi nazzjonali u internazzjonali għabbażi ta' sess, reliġjon, twemmin, kulur tal-ġilda, etniċità jew l-oriġni. Sfortunatament rridu nfakru wkoll l-istati membri rridu jżommu mal-obbligi tagħhom biex ikun hemm il-moviment ta' il-dritt ta' moviment li jkun hemm ħares fl-Ewropa. Grazzi, Signora Delli l-ewwel. Grazzi, Signora President. Irridu ngħidu wkoll li Roma huma ċittadini Ewropej. Pa' ċittadini Ewropej l-oħra lek għandhom id-dritt bħal kwalinkwa ċittadin li jkollhom id-drittijiet fundamentali u drittijiet soċjali. Dan huwa l-ewwel punt li xtaqt nagħmel. għal politiki, ma nasibx li għanna nasbu għal Roma. Rridu namlu politika flimkien ma' sem attiv tar Roma. Naħseb li huwa importanti għaliex jaraf l-involviment ta' soċjetà ċivili għal Roma li hija xaġa importanti llum. Iva, Roma llum għandhom diskriminazzjoni kontrihom. Qed jgħixu f'kundizzjonijiet ta' ixin terribli, jgħixu f'ħafna shanty towns. Postijiet imbeda mwarba u għalhekk l-Ewropa ma tistax tagħti immaġni tant degradanti ta' din il-popolazzjoni. ħafna drabi ġew esklużi mis-soċjetà minħabba dawn il-fatturi u rridu nqisu dan. Għalhekk rridu nipromovu l-kulturi bħal pereżempju l-kultura li qed titrabba fi Franza. Iva, rridu nagħtu ħarsa lejn il-finanzi iżda l-inklużjoni soċjali x'inhi hija valuri umani u għalhekk Dawn huma affarijiet li jridu jiġu akkumpanjati fl-aspetti soċjali, meta nitkellmu dwar qasam tad djar, irid ikun hemm assistenza lejhom lilhom, speċjalment ta' tfal biex ikun jistgħu marru l-iskola, jażaw il-servizzi pubbliċi u jkunu jistgħu ifittxu mpik. U għalhekk l-aspetti soċjali huma importanti hemmhekk. Fl-aħħar nixtieq ngħid ukoll li n-nisa fil-minoranzi Roma huma vittmi ta' diskriminazzjoni bosta drabi u għalhekk hemm riskju qoli ta' esklużjoni għal dawn in-nies. Nadja Hirsch qalet tal-għodu fir-rapport tagħha propju dan il-punt u għalhekk hemm rabtiet li nistgħu noħorġu minn dan kollu. Nixtieq nisħaq fuq il-fatt ukoll li tassaw naħseb li il-parteċipazzjoni fuq il-livelli kollha kemm lokali, reġjonali, nazzjonali huwa importanti rridu nvolvu wkoll l-awtoritajiet. Iva, dan huwa meħtieġ iżda rridu konna approċċ interkulturali. Hekk jaħlu jien biex bekk ikun nistgħu nimxu l qudiem mod aħjar. Jiena nixtieq, Sinjura President, ngħid li napprezza il-ħidma li għamlu il-żewġ rapporters, il-Sinjura Gons, iżda anke il-Sinjura rapporter l-oħra. Il-Sinjura Jaroka li hija speċjalista eccellenti. Naħseb nafu x'inhuma stereotipi li nagħmlu għal dawn in-nies. U għalhekk inserraħ fuq l-erf tagħhom, fuq id-den tagħhom u fuq il-kapacità li jitrattaw din is-sitwazzjoni. Jiena nappoġġa din dak li ntqal fuq il-strateġija qafas ta' livell Ewropew u l-ewwel tħassib tagħna li huwa il-fondi Ewropej sabiex nintegraw ir-Roma. Ntamaw u l irridu rridu li dawn leħqu jilħqu l-popolazzjoni Roma sabiex ikun jistgħu jgħinuhom. Dak li smajna fl-aħħar delegazzjoni tagħna u minn imkejjen oħra li kien li dan ma kienx il-każ issa. U għalhekk irid ikollna strateġiji apposta ta' effiċjenza għal fondi Ewropej. Dak huwa l-ewwel punt li xtaqt nagħmel. It-tieni punt. Jiena kont interessata ħafna dan is-suġġett u bħal Sinjura Jonaka nixtieq ngħid li l-popolazzjonijiet Roma jinsabu f'żoni fejn m'hemmx dinamizmu ekonomiku u għalhekk qegħdin imsejsa ġo faqar territorjali u għalhekk hemm ċiklu vizzjuż hemmhekk ukoll. Olivia Joroka tkellmet dwar li naraw li mumma dawn il-żoni, dawn il-territorju, naħseb li jekk nżidu l-kuxjenza sabiex bekk nkunu nistgħu nsawru flimkien politiki differenti fl-Ewropa biex noqtu dawn il-territorju noħorġuhom mill-esklużjoni soċjali, naħseb li nkun qed nagħmlu tajjeb. Fil-aħħar żjara tagħna ma' Sinjura Gons fl-Ungerija biex nippreparaw nħejju ruħna għal l-Presidenza Ungerija naħseb li rnexxinna noħorġu analiżi tajba ħafna minn dan, u rridu nkomplu naħdmu fuq dan il-punt. It-tielet punt huma il-punti sabiex nkunu nistgħu noħolqu inklużjoni ħalli nerġgħu ndaħluhom fis-soċjetà lil dawn in-nies. U fir-rapport tagħha, Sinjura Gonz, u rrit li din hija xi ħaġa diffiċli ħafna, għalhekk ma taħsbux li għanna namlu pass iktar l-qoddim biex nidħlu fil-laqda tal-familja fuq il-post tal-familja biex bekk nifukaw aktar fuq it-tfal ukoll. Naħseb li l-edukazzjoni biss mhux biżejjed għaliex dawn il-popolazzjonijiet li jimmigraw u jimxu minn post tal ieħor naħseb li hemm ħafna xogħol li qed isir u hemm ukoll responsabilità tal-ġenituri vizavi it-tfal. Xtaqt nistaqsik domanda waħda biss fuq il-punt numru 6 dwar l-ideja tijak li kunem garanziji istituzzjonali vinkolanti u għalek xtaħseb xinu ma dawn il-garanziji li tissemmi. Jivem ħafna oqsma ta' politika li jeħtieġu dawn il-garanziji iżda xi tfisser eżatt garanziji obbligatorji vinkolanti li jkunu istituzzjonali. Napprezza xogħol li sar, grazzi. Nduru lura r-rapporter Kinga Gons biex tala fuq dan il-punt. Grazie. Għandi erba' minuti, signora President. Jew tre, jow tlieta. Grazie, Signora President. Għanibda. Grazzi għal din id-diskussjoni importanti ħafna. Jiddispjaċini li ma tanċaw ħafna membri, ma naħseb li l-iktar membri importanti għedinaw minn tal-inqas u għalhekk xtaqt nirrefletti ftit fuq dak li ntqal. l livja nixtieq ngħidilha li jiena provajt kemm stajt fl-opinjoni tiegħi biex nirrifletti dawn l-affarijiet u nipprova nżid affarijiet li intom ma stajtux tkopru għaliex ir-rapport tiegħek huwa rapport tal-libe. U għalhekk xtaqt nsemmi li r-rapport li ieħor għandu x'jaqsam ma' dritt tal-moviment ħieles, il-kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali, kwistjoni ta' diskriminazzjoni li huma importanti ndaqs, iżda aħna provajna nifirdu dawn iż-żewġ oqsma minn xulxin biex naraw ninoqtu il-rabtiet ekonomiċi, il-problemi ekonomiċi, unbat l-rapport li jħor li huwa fuq id-drittijiet fundamentali. Provajna ġabla waħda noqtu żewġ safar, u għalhekk irridu naħdmu aktar fuq il-livell istituzzjonali, nistgħu nkunu aktar espliċiti fuq dawn l-affarijiet, irridu konna benchmarks importanti ħafna li huma importanti għall-Unjoni Ewropea wkoll u naħseb li task force għalhekk hija importanti u importanti li jkollna waħda permanenti u mhux waħda temporanja bħalma kellna s'issa. Naħseb importanti li jkollna entità li tkun tista' topera aħjar milli jkollok ħafna istituzzjonijiet mifrudin li jippruvaw jilħqu l-istess għandna Għal-kommenti tal-kollega l-oħra, xtaqt najt li jinsemmejt il-movement ħieles ta' jkun ikkoprut mill-rapport libe, mbagħad fuq il-koordinazzjoni u rizorsi naħseb li dawn huma importanti ħafna biex nilħu l-għanijiet tagħna. Għandna bżonn aktar koordinazzjoni, iv iktar rizorsi iżda iktar kooperazzjoni, u iktar approċċ holistiku biex bekk naħdmu flimkien. Fuq territorjalità naħseb li qed tila' mill-bidunet l livja li dan huwa aspett li jista' jkopri parti mill-problema. Iżda huwa aspett importanti ħafna biex bekk naraw li, li nkun nistgħu wieġbal daw il-problemi li dejjem qed jinġemgħu kull ma jmuru jiżdiedu. U għalhekk irridu dan l-approċċ fih dan il-kumitati, l-Ungerija provat tuża l-fondi Ewropej sabiex tkopri l-iktar reġuni zvantaġġati kbar u tuża indikaturi bħal pereżempju l-GDP għal kull ras u anke l-GDP bħala livell indikatur u naraw kif nistgħu nużaw dan l-approċċ. U f'dawn ir-raġuni u raġuni m'hemmx aċċess indaqs sal servizzi pubbliċi u naħseb li rridu naħdmu anke fuq dan l-aspett. It-tfal, Iva qed u ħafna fuqhom naħseb li qed nifukaw fuq l-edukazzjoni bikrija l-ewwel edukazzjoni nitfall ta' qabel ma jidħlu l-iskola. U dan huwa importanti wkoll. Naħseb li dwar il-kondizjonalità li nsemmejt fir-rigward jekk missejra żball li neħu segregazzjoni li għataw rasom u għalek rajna bosta drabi li ħafna mill-fondi Ewropeja ti kontribuxu aktar li konem hemm Eh, diżugwaljanzi soċjali li jkun hemm segregazzjoni u jidher li mhux qed itejbu s-sitwazzjoni iżda jagħmlu għallar. U għalhekk rridu naraw x'inhija l-istennija fuq il-livell Ewropew. Per eżempju, ir-riabilitazzjoni ta' ċertu blokk jew ċertu żona sottorbana ma tistax tiġrib tal mod fejn dawk li huma żvantaġġati soċjalment jiġu esklużi fl-aħħar mill-aħħar u ovvjament ikun hemm aktar iżolament f'xi parti oħra tal-belt. U għalhekk irridu nifikaw aktar fuq l-integrazzjoni f'dan is-sens. U naħseb li din hija xi ħaġa nistgħu nagħmlu regolamentazzjoni dwarha u nikkontribwixxu bħala livell Ewropew għal dan l-approċċ. Għandu jkun hemm ukoll monitoraġġ għal dan. Grazzi ħafna ma tantx nixtaq tintawwal. Issa, ħanistennaw l-emendi, ħanaħdmu fl-imkien ma' Shadow Reporters u ma' Livja biex niprofaw namlu dawn iż-żewġ rapporti fuq żewġ aspetti differenti. Grazzi, grazzi ħafna, grazzi lil kulħadd għad-dibattitu interessanti ħafna. Xtaqt nagħmel ċertu rimarki jien ukoll iżda naf li ħnitkellmu aktar tard. Ovvjament ħarressaq xi emendi, naf li il-ħin jafas. L-iskadenza l-emendi hija 16 ta' Deċembru, hija 15 ta' Deċembru, konsiderazzjoni 24 ta' Jannar u l-adozzjoni fil-Kumitat ta' impjiegi 25 ta' Jannar. Nibdow bid-dibattitu konġunt l-lum wara l-offsenar fuq il-budget u l-kwittanza u il-taħriġ professjonali, ecc. Naflu l-koordinaturi kollha ġew informati dwar il-bidla f'din l-agenda u aħna qed nittamaw li jekk kollox jimxi skont il-pjanijiet nispiċċaw is-seduta sa l-erba war l-offsenar. Forsi tgħin il-kulħadd anke l-interpreti biex ikun jisaw jagħmlu l-arranġamenti tagħhom biex imorru lura fl-istati membri tagħhom. Nittamaw li nispiċċaw sa l erba war l-offsenar illum. Grazzi.